reading will take long. Hello, good afternoon to everybody. Let's get started. Nibdew. Mela, irċevejtu l-agenda, jekk tkom xi punt kontra, mela jina nista naddu ta' din l-agenda. Issa, nistaw nimxu għattini punt. Il-kommenti tal-president, jina għonek sa jkolli naqra xaffarijiet hawnhekk. Il-Kumitat ikon irċieva tlet korriġen, abbozza korriġen ta' pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottati fuq fl-ewwel qari ta' 16 ta' April tal-2019 l-ewwel ir-regolament tal-LBA wieħed wieħed 09 tal-2010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 Id-direttiva ta' solvenza 2 2019-1993, id-direttiva tal-2015-849, umbat l axar emenda tal-proċedura tal-2015. Il- l-abbozzi kollha inaddew il-membri kollha tal-ikon eh, f'Ottubru skont ir-regoli tal-proċedura jekk memħat kontra eh, dan il-kolleġenda jista' jgħaddi lil parlament mbagħad eh, dan jgħaddi wkoll għall-plenarja ta' Novembru u dan jiġu approvati jekk ma jkunx hemm gruppi kontra jew inkella 38 membru kontra. Issa, il-rapportaċ dwar il-trialogu li bdejna il-ġimma illi għaddiet. Il-trialogu tal-ottobru tal-2019 wara deċiżjoni tal-ikon illi jimbdew il-negozjati ta' trialogu beda l-ewwel trialogu fil-22 ta' Ottubru fejn il-Parlament u l-Kunsill ippreżentaw il-pożizzjonijiet tagħhom. L-ewwel trialogu jenfasizza il-differenzi bejn il-żewġ pożizzjonijiet, l-ewwel fuq l-armonizzazzjoni għal fornituri ta' crowdfunding. L-ambitu proposta u sassir fil-6 ta' novembru il-trialogu fuq l-investiment sostenibli l-ewwel trialogu li seħ l-4-23 ta' Ottubru wara l-adozzjoni fl-laqa tal-Kumitat Ikon u Envi u anka ħajbdew il-negozjati, anzi bdew il-negozjati interistituzzjonali fil-21 ta' Ottubru. Il-Konsilli prezenta l-elementi prinċipali tal-approċ tagħhom, maqbul ukoll mill-Korper fil-25 ta' Settembru, l parlament u wkoll l-elementi prinċipali tiegħu eh, wara l-ewwel qari. Wara din prezentazzjoni saret l-ewwel skambju ta' pożizzjonijiet u l-Kummissjoni intalbet għal iktar informazzjoni addizzjonali fuq ir-rabtit bejn il-proposta tal-taxonomy kif ukoll il-regolament eh, liħor. Il-laqat ta' trialogu sa' jkomplu fil-27 ta' novembru kif ukoll fit-3 ta' deċembru. Issa, Il-punt li jmiss il-sommarju dwar rekomendazzjoni u deċiżjonijiet illi seħħu fil-laqa tal-koordinaturi li għaddiet ġifiri fil-11 ta' settembru, komplew fil-16 ta' settembru u it-2 ta' ottubru. L-ewwel il-nominazzjonijiet il-qafas ta' governanza, l-istrument budgetarju, għal konverġenza kompetittività, għal zona euro, inatat lil-Renew u mbagħad il-kwitanzi tal-ISA l buro Mbagħad tini punt mm, kwestjoni pendenti, il-skadenzi għall-emendi ġi maqbul illi l-emendi ta' tmim mandat eh, skadew u dawn il-gruppi li jixtiequ illi Anzi, jekk hemm oħrajn li jixtiequ jinżammu eh, validi jridu jirġu jiġu sottometti fuq il-Fiscal Compact, il fajl issa inala u mbagħad fuq il-programm tal-appoġġ ta' riforma sa jinżammu l-istess tim ta' rapporter kif ukoll ta' shadow rapporters. Anka fuq il-EISF eh, sa jibda abbossa rapport ġdid minħabba li l-co-rapporters madomx MEPs. Umbat, il-smiħ dwar il-nominati għal-Kommissjoni ġew maqbulin il-kwestjonari għal eh, komissarju Vestager Dombrovski u Gentiloni. Umbat fuq il-gruppi ta' ħidma saj jinfetħu gruppi ta' ħidma ġodda fuq il-pajizi li sejtħu l-flewra l-SMIs kif ukoll il-fintech. Mhux ħa eh, jitkompla il-xogħol tal-tim permanenti tal-AIFRS. Ġi maqbul ukoll li hemm bżonn ta' autorizzazzjoni biex ikun hemm komitat dwar kwistjonijiet marbutin ma' taxxa taħt il-kumitat ikon. Umbat punt ieħor fuq il-programm ta' esperjenza għal kumitat ikon fuq dawn il-kustjonijiet l-ekonomija eh, ambientali, il-muniti virtuali, il-fintech u l-intelligenza artificiali, il-politika monetarja li jemju l-Unjoni Bankarja kif ukoll eh, il-ġlida kontra l-ħasil tal-flus. Sommarju ta' dawn is-suġġerimenti sa' tintbat il-koordinaturi eh, mill-Dipartiment ta' Politika A u wara sa anka jinaddew il-proposti għall-approvazzjoni tal-koordinaturi. Il-punti li jmiss proċeduri ta' ħatra għal-grupp Esak il-gruppi intalbu sabiex jibatu suġġerimenti għall-espert li għandu jinħatar mill-Parlament. il Punt numru 7, l-iskrutinju tal-ati delegati u l-miżuri ta' implementazzjoni, il-linji gwida tal-ikon ġew approvati u sa jkunem anka slot ta' skrutinju Eh, fuq il-PEPP. Smiħ pubbliku sa ġunju tal-2020, mem lebda talba dan it-tip ta' smieħ u bat missjoniet fl-2020 eh, għanna qbil fuq dawn, zjara l-ICB fl-ewwel kwart tas-sena fi Strasburg minn 12 membru mbagħad zjara għal Basel fil-ħarif, anzi fil-rebbija tal-2020, unbat f'Pariġi li bija u l-OECD f'Franza f 6 ta' april tal-2020 minn seba' membri u anka l-President Berlin, il-Germania 18-19 ta' Mejju minn 6 membri, Washington, l-Istati Uniti 20-23 ta' Lulju minn seba' membri, Londra 21 sa' 24 ta' Settembru minn seba' membri, il-laqa annwali tal-IMF ġewwa Washington mill-15-18 ta' Ottubru minn seba' membri u fl-aħħar Lisbona fil-4 u 5 ta' Novembru minn sitt membri. L-allokazzjoni tal-pożizzjonijiet sa niddiskutuha fl-laqgħa eh, futura ġalla darba jkollna l-autorizzazzjoni mill-entitajiet eh, rilevanti. Mbagħad petizzjonijiet li nigwida tal-ikon ġew approvati Kien hemm anka it-talba għal ismijiet u nominati għal membri tal-Network tal Petizzjonijiet sal-25 ta' Ottubru u mbagħad ismiħ fatka li kon għandu jkun involut f'organizzazzjoni tal-smiħ pubbliku mill-Peti. Punt 11 il-network dwar mainstreaming bejn is-sessi. Il-koordinaturi ntalbu biex jisuġġerixxu smijiet għal membri sħaħ manka sostituti għal dan il-network tal-25 Ottubru mbagħad laqgħat tekniċi fil-kuntest ta' trialogi il-lini gwida tal-ikon ġurnati ġew eh, approvati wara it-talba tal-koordinatur tal-ICR konsulent minn kull grupp jista eh, jattendi laqat eh, tekniċi bħala eh, osservatur li ma jipparteċipax. Umbat, iktar kommenti minnaħa tal-President fuq rezoluzzjoni BEPS, il-koordinaturi aċċettaw it-talba li saret mill-koordinatur tal-SND fuq il-BEPS 2.0 u tassazzjoni digitali, il-koordinaturi konfermaw l-organizzazzjoni tal-laqa tal-koordinaturi miftuħa fl-imkien mal-Kumitat Finanzjeru Ekonomiku tal-NPC ta' ċina fl-4 u 5 ta' novembru ġi maqbul u koll il ma' segretarjat illi sa, nirċivu nirċievu il-tweġibiet minnaħa tal-Kommissjoni fuq kwistjonijiet marbutin ma' l u l-mozzjoni ta' rezoluzzjoni tal-2019. Il-koordinaturi mbagħad sa jevalwaw ukoll ir-risposti li sa jingħataw mill-Kummissjoni. Mela dak kien Issa il-punt illi jmiss l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqat preċedenti 22 ta' Lulju, 4 ta' Settembru, 16 ta' Settembru, 23 ta' Settembru, 30 Ottubru, 7 Ottubru, mewħat kontra l-ura sa' nassumi li qed naċċettawhom. Issa fl-aħħar sa nilqa il-tliet presidenti li għanna illum intom sa tatuna eh, informazzjoni fuq il- l-organizzazzjonijiet tagħkom matul dawn l-aħħar sena, rwol tagħkom bħala koordinazzjoni wkoll kolma leġislaturi aħna wkoll interessati biex nissimgħu x'inhuma l-prioritajiet tagħkom f'termini ta' organizzazzjoni għal 12 ix-xahar illi ġejjin. Is-Sur Bernardino bħala president u sa jispjega u koll il-responsabiltajiet tiegħu eh, bħala viċi president tal-ISRB. Għanna u koll dikjarazzjonijiet bil-miktub illi anka inattaw lil-membri. Issa kull president sa jkollu koll il-possibilità li għamil kommenti tijaw. Sur Bernardino sa jkollu 10 eh, minuti anka fuq il-responsabiltajiet tiegħu fuq bħala eh, fil-kumitat konġunt u mbagħad hemm is-sur Kampa wkoll u s-sur Majori li se jkollhom ħames minuti eh, kull wieħed. u mbagħad se jkun hemm skambju ta' perspettivi u ta' opinjonijiet mal-membri tal-kumitat. Sur Bernardino nadin il-kelma. Grazzi ħafna. Members of the Parliament, I really thank you for Grazzi ħafna ta' din l-istedina, jien qed pjaċir illi jgħat hawnhekk l-ewwel fil-rwol tiegħi. U qabel nibda nixtieq nifraħilkom għal ħatra tagħkom jekk kontu hawnhekk qabel jew inkella le u anka nirringrazzja darba oħra il sinjura President. It-tlet l-autoritajiet ta' supervizjoni dejjem gawdew mill-approvazzjoni tal-Parlament, mod partikolari mill-membri tal-ekonu nittamaw illi dan jibqa' il-każ fil-futur. Jina sa' nitkellem fuq il-ħidma tala matul din l-aħħar sena u anka sa nitkellem fuq il-ħidma illi qegħdin eh, nagħmlu fit tliet ESAs. L-ewwel fuq il-monitoraġġ tar-riski cross-settorjali. Il-Kumitat Konġunt huwa punt ċentrali ta' koordinazzjoni bejn it-tlet ESAs. Kif naf minħabba l-inċertezzi, eh, minħabba l-irtirar tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, l-impatt u anka il-kooperazzjoni tagħna mal-awtoritajiet tar-Renju Unit kienu ħidma ċentrali għalina fil-Kumitat Konġunt biex niżguraw illi jkun hemm monitoraġġ ta' supervizjoni konsistenti fid-dawl tal-Brexit. Eh, Il-Kumitat Konġunt qiegħed jinkludi rekomendazzjoni ta' politika fuq aspetti ta' relokazzjoni kif ukoll pjanijiet ta' kontingenza għall istituzzjonijiet finanzjarji. Parti minn hekk minħabba l-ambjent ekonomiku kurrenti u l-ambjent tar-rata tal-interessi, il-Kumitat Konġunt qiegħed jisħaq fuq ir-riski assoċjati għal servizzi finanzjarji kif ukoll konsumaturi. Apparti minn hekk ir-rapport jgħat jitkellem ukoll fuq riski eh, marbutin mal-rati ta' interessi baxxi kif ukoll fuq il-tranzizjoni gradwali għall ekonomija aktar sostenibbli u anka kif nistgħu nilqu għall isfidi li għandna qudiemna u mbagħad il-ħarsien tal-konsumaturi li hija importanti għal ħidma tal-Kumitat Konġunt. Eh, minn meta kellna l-introduzzjoni tal-kif ukoll tal-PRI IP fl-2018 l-ESA ħadet impenn sabiex tappoġġa eh, l-applikazzjoni effettiva konverġenti ta' dawn ir-regoli u għalhekk inħolqu l-mistoqsijiet u tweġibiet kif ukoll il-dikjarazzjonijiet ta' supervizjoni. Forsi tiftakru li kien hemm eh, smieħ ta' skrutinju fil-Kumitat fl-20 ta' frar ta' din is-sena waqt dan il-smieħ arafna x'inhu tħassib għal partit interessati fejn xtaqsam taqsam ukoll il-regolament ta' delegazzjoni u issa ipablukajna ukoll il-dokument ta' konsultazzjoni li proponi il-tibdil eh, fuq il- l-MOPs, aħna san komplu koll intejbu l-proposti tagħna b'mod partikolari ibbażat fuq il-kummenti li aħna rċevejna minn eżerċizzju ta' testjar mal-konsumaturi li fuq uħdimna mal-Kummissjoni. Aħna nħossu li l-proposti tagħna huma ta' bażi għal passi li jmiss sabiex aħna niksbu il-miri ta' dan ir-regolament sabiex il-konsumaturi jistaw jifmu aħjar l-informazzjoni u sabiex anka nifukaw fuq prodotti ta' investimenti differenti inklużi il-usits. Dan jista' jtejjeb ukoll l-abilità tal-konsumaturi u anka niżguraw illi jkun hemm sitwazzjoni gwali għal fornituri kollha. Apparti minn hekk, fl-Ulju tal-2019 il-Kumitat Konġunt ippubblika wkoll rapport konġunt fuq is-supervizjoni supervizjoni transkonfinali tas servizzi finanzjarji ta' l-imnu. Dan ir-rapport eh, talab pal iktar kjarezza eh, eh, fil-qasam digitali u il-kooperazzjoni ta' prinċipi fuq livell għal għandha titqis bħala bażi għal leġizlazzjoni il-ġdida. Umbat, finanzi sostenibli. Wara il-pjantazzjoni tal-Kommissjoni fuq il-finanzi sostenibli, il-regolament il-ġdijt jitlob illi il-fornituri ta' servizzi finanzjari irridu iqisu eh, għall-aspetti ambientali, soċjali ta' governanza għal l-interess tal-konsumaturi tagħhom. L-ISAs issa ingħataw din is-seta li permezz tal-Komitati Konġunti kollhom eh, standards tekniċi kemm fuq livell ta' entità kif ukoll fuq livell ta' prodott. Kwistjoni importanti hija illi jsir assessjar tal-impatt ħażin tal-investiment u kif dan jista' jorbot ukoll mal-regoli tal-leġiżlazzjoni settorjali u din il-ħidma tibqa' dejja taħt il-Kumitat Konġunt li jessej inħol u kol Forum Ewropew għal faċilitaturi tal-innovazzjoni wara publikazzjoni f'jannar 2019 tal-rapport konġunt tal jessej għal koordinazzjoni u kooperazzjoni aħjar bejn dawn il-faċilitaturi sabiex anka it-tejjeb l-irwol tal-fintech fil-suq uniku dan il-forum bħala pjattaforma sa jintaqab mod regolari sabiex ikun hemm skambju ta' esperjenzi u anka sabiex ikun hemm eh, perspettivi komuni fuq it-trattament regolatorju tal-prodotti tal innovazzjoni, servizzi, modelli ta' negozju kif ukoll koordinazzjoni bilaterali u multilaterali. F'April tal-2013 li jesse publikat żewġ biċċiet ta' mm, anzi żewġ dokumenti ta' avviżi konġunti minħabba talba tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-pjan ta' azzjoni tal-fintech. Il-mira tal-ISA hija li kull entità għandha tkun soġġetta l-rekwiżiti ġenerali u ċari għal-governanza tal-ICT, inkluż il-ċibersigurta, illi anka jiżgura il-provizjoni sigura ta' servizzi regolati. Din is-sena u koll minħabba dan il-Kumitat Konġunt ħolq linji gwida fuq eh, dan il-punt illi iħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn is-supervizuri fuq livell konġunt. F'Settembru ta' eh, l-2019 kienem il-tini opinjoni konġunta fuq il-kustjonijiet marbutin ma' terrorizmu, anka l-valutazzjoni ta' riskju u li żżid il-konverġenza fil-qasam tal-ħasil tal-flus. Minħabba reviżjoni ta' jannar tal-2020 li BA inatat ir-rwol prinċipali sabiex issir il-ħidma tal-AML u sa tieħu responsabilta ta' dan il-qasam. Il-Kumitat Konġunt iddiskuta dan u ħejja l-proċeduri neċessarja sabiex neċessarji sabiex lejopa u leżma jibqgħu jiġu konsultati u involuti fil-ħidma illi jmiss. Umbagħad fuq il-konglomerati finanzjari, il-Kumitat Konġunt kompla il-ħidma tiegħu fuq dan il-punt fuq l-transazzjonijiet intragruppu u anka l-konċentrazzjoni ta' riskju mill-konglomerati. L-standards tekniċi jimmiraw li kunem eh, rapportat għal dawn it-tip ta' transazzjonijiet u l-konċentrazzjoni ta' riskju sa' jgħin u kol biex ikunem skambju aħjar ta' informazzjoni naqsu l-ispejjeż kif ukoll li kunem iktar kompetitività fl-Unjoni Ewropea u il-ħidma għandha tiġi finalizzata sa' din is-sena. Sinjuri nasa nikkonkludi billi nenfasizza li l-Kumitat Konġunt sa jkompli jiffoka fuq dawn dawn loqsma konġunt importanti ħafna fis-snin li ġejjin u aħna eh, ħerqani sabiex ikonna dialogu produttiv mal-membri tal-ikon tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Issa, ħan nimxi għal wol li jmiss fuq l-Ejopa u l-impatt tal-qasam finanzjarju fuq il-ħidma tagħna u l- kif nifokaw fuq il-tibdil klimatiku u anka il-CMU. Il-konverġenza supervizjoreja fil-qalba tal-missjoni tagħna u permezz ta' dan aħna ħan nippruvaw inrawmu approċċ Ewropew Komuni Supervizjoni. Dil-aħħar sena 11 il-pjattaformi ta' kooperazzjoni bejn il-supervizorji tal-beneficjarju eh, li jirċievu ġew organizzati eh, li trattaw modelli ta' negozju sostenibli, inkluż bażi kapitali nitkun suffiċenti u dawn il-każijiet um, rajnijom fil-negozji fi Franza u prassi ħażina medikali fl-Italja. Aħna din ħarsena sena rajna li hemm bżonn insaħħu il istwazzjoni ta' min qed izom il-isma um, tal-politika u allura aħna rridu għatta skema li jiġu armonizzati u jiġi finanzjati mod tajjeb. Dawn din aħar sena wkoll Saħħaħna xolna fuq il-supervizjoni tal-qasam tal-negozju, fil-rimġiba tal-negozju. Aħna għadna u koll l-ipoteki, il-unit linked products, il-assigurazzjoni add-on u il-pretenzjoni li għandu xaqsmu ma l-assigurazzjoni tal-karozzi. Issa fil-fat għan iffaċilitaw il-sim ta' esperienza u prassi tajba bejn il-business models li kallom t-min riski ta' kondotta li għajmu tħassib supervizorju. Għan semmi u koll eżempju fejn il-numri eh, jitkemmu għahidom. F'kull dal-kas, għal-kull mit euro li ħallas il-konsumatur għal-premium fuq l-insurance ta' vjaġġar, 70% morru distributur u 14 biss jiġi riżultat biss bħalla riżultat ta' talba. U għal-daqsek ħana ħriġna twissija biex assiguraturi u l-intermedjarji trattaw dawn il-commissions għal-jien, għal dawn il-prodotti ta' assigurazzjoni għal-jien tal-vjaġġar. U għalek aħna rinaxina nittakkaw il-kas il-problema fil-qalba tal-proċess u aħna kienem minneħħa il-prodotti għaw mis-suq. Imma l-ambjent ta' interess baxu huwa ta' sfida, ta' sfida ta' fondi ta' assigurazzjoni u pensjonijiet. Fuq l-assigurazzjoni aħna ħan indirizzaw wkoll f'insolvency 2. Hija aħna fil-fema tagħna solvency 2 hija waħda effettiva bħala direttiva u għafas. E, aħna lina qed naraw riżultat bħala evoluzzjoni mhux revoluzzjoni li lin mill-aġġustament neċessarju tar risk calibration illi um, ma l-Komissjoni kummissjoni Ewropea mis riviżjoni ta' Solvency 2 Ejopa issa trid li jkun hemm impatt tajjeb u bilanċat. U hemm għandek qasam ta' proporzjonalità fil-fatt aħna ressaqna proposti biex inaqsu sew il- tiġijiet ta' rapportaġġ għal kumpaniji profil l-riskju baxx. Fuq il-pensjonijiet, il rizultati ta' stress test ħajġu eh, ħajaslunna fl-ħar ta' s-sena ta' s-sena u ħanaraw u koll il-esperimenti ambientali u ta' gvern Issa, il-klima f'bidla fil-klima, importanti, aħna u koll publikajna opinjoni ta' kif aħna ser nkun nistaw nintegraw il-riski għana xaqsum għal-klima fil-solvency t Aħna Eh, rajna li meċ problemi fil-capital requirements għasek, imma aħna nastennija tal immot illi l-adattazzjoni u mitigazzjoni għal dak li huwa l-investiment fil-bidla tal-klima bħala imprizi ikun iktar eh, jiswilhom fit-termini tal-taħi tal riskju baxx l-impatt tal-djar, il-negozju, s sistemi finanzjarji ma jistawx jiġu sottovalutati. Aħna nħossu l-Ewropa tittaġixxi flimkien biex tilħaq dan l-isfida. Fuq digitalizzazzjoni u l diski ċibernetiċi, il-big data analytics, fil anki sugra ta' saħħa tal-karozzi juri il-teknoloġija digitali tiġib ħafna opportunitajiet ma' ħanusra konsumaturi ma' wkoll kwistjonijiet marbuta ma' ġustizzja u etika. U għalhekk pa għamlu grupp ta' esperti konsultattiva biex jgħinulna fil-iżvilupp ta' prinċipji ta' responsabilità digitali fl-assigurazzjoni. Il- teknoloġija li qed tikber kull ma jmur eh, li digitali wasal iktar ċiber attakki u li kollok Assigurazzjoni tajba ehm, ċibernetika tkun waħda li tgħin in-negozju konsumaturi ma biex inti kollok ehm, suq għall assigurazzjoni ċibernetiku b'saħħ l-Ewropa trid l-ewwel kollha ehm, sa rapportaġġ ta' riskju standardizzat biex tippermetti li jkun hemm data aggregata li tiġi asma mod anonimizzat ovvjament biex assiguraturi riassiguraturi jkunu jistgħu jiżviluppaw modelli ta' ġestjoni tar-riskju ta' prezzar adekwat. Fuq in-naħa tal-domanda għal dak li huwa l-Unjoni tal-, tal Um, suq kapitali. Dan għandu jkun dak li nifokaw fuq u l-qafol ta' xoltana biex jappella dak li jkun, jinvesti. aħna irridu kol. Eh, Nfazizza l-PEP, u eh, ħassu li dan eh, jista jista jgħot pal alternativa sostenibli biex jgħin minn dak li jkun li kollu pensjoni, li fadal pensjoni. Nistaw nkomplu nejnu l-Europa pal aġenzija biex jħolqu dawn il soluzzjonijiet sodi biex nala l-Europa ħajkompli ħatkompli taħdem fil-missjoni tagħha biex tqisu kol kompetenzi responsabilitajiet ġodda li ġew introdotti fir-reviżjoni tar-regolament tagħna billi nafsu fuq il-prioritajiet ta' konverġenza supervizjoni u protezzjoni konsumaturi kullu stabiliti minna minnkom. Biex inkun nistgħu waslu riżultati meħtieġ aħna għandna bżonn riżorsi finanzjarji u mani jiena ċert li nkunu nistgħu norbtu fuq l-appoġġ tagħkom għal dan. Aħna qed naħdmu l-Unjoni li tħares u Unjoni li ta' tistata. Aħna fuq kollox qegħdin naħdmu l-ekonomija li taħdem għal ċittadini għax dak huwa l-xprut tal-Kummissjoni ġdida, Kummissjoni eh, membri tal-Parlament aħna l-essin iħok mistoqsijiet tiegħek. Thank you, Mr. Bernardino. And now I give the uh, floor to Mr. Campa. Thank you. Good afternoon. Dear Madam Chair, honorable members of this Economic and Monetary Affairs. Membri onorevoli tal-Komitat, grazie ħafna tal-stedina. Jina, jina tassew onorat li et um, et neprezenta il-EBA. Mela, l ewwel net għan l-organizzazzjoni tagħna marret mill-Londra l pariġi Mbagħad għandek l-għażla ta' chairperson ġdid u mbagħad issa bdilna l-proċess il-insibu direttura l awtorità Permezz għal-periodu li BA għamel progress u dan ix-xogħol rridu naħdmu issa fuq tliet toqsma li kienu ta' importanza kritika għal Eh, <laughs> li kienu <laughs> biex ikun nistgħu niddefinixxu l-missjoni fis-sini ġejjin. Il-settur bankarju tal-Ewropew għandu kien ġis msaħħa, per prekondizzjoni għal tkabbir robust ekonomiku il-tiswija tal-balance sheets eh, mhux għal qudiem dwar l-Unjoni. Il-capital ratios huma għola u il-banek din fuq il-naħat isfel ta' distribuzzjoni biex jitejp il-kapitalizzazzjoni, il-kwalità tal-assi wkoll tejb is-sostenibilità ratio ta' self li mhuwiex li huwa MPL, non-performing loans, naqas u naqas bin nofs l 2015 ma jfessirx, pero se noqogħdu għedajna fuq zaqna minħabba illi irridu naraw illi hemm futur makroekonomiku winċert il-nwgida tal-EBA fuq il-management tal-NPL u oriġinar tal-self ħajkontribwixxi għal ġestjoni tar-riskju ktar bżaħat tal-bannek. Eh, f'ambjent eh, ta' riskju baħx, interessi fuq riskju baħx, isforza li ktar tnaqis ta' spejjes, inkluż effiċenza ristruttura konsiderazzjoni tikun priorità l-banek fl-istessini banek jridu jkomplu jisaxħu l-investimenti fil-ġestjoni ta' riskju, trasformazzjoni teknologika parti minn tranzizjoni għal modelli ta' negozju ktar sostenibli aħna qegħdin nifinalizzaw il-tħejja tal-stress test tal-Unjoni Ewropea tal-2020 ħalli jevalwa l-abilità tal-banek biex jagħmlu tajjeb għal xokkijiet avversi kif ukoll jinformaw Supervizuri u l-evalwazzjoni tagħhom tal-adekwatezza tal-kapital tagħhom. In parallela aħna bdejna riflessjoni fuq it-tip possibbli fuq stress test fuq żmien it sabiex insaħħu il-valur informattiv billi naqsu wkoll il-pis fuq il-banku supervizuri issa ħandur lejn il-prijoritajiet tal-linja tal-IBA Nibda bil għana li l-Kommissjoni Ewropea l-implementazzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-laħar ftajin ta' Bazel tlieta l-idea tagħna hija li l-bidliet proposti jindirizzaw ħafna mid-diffijiet eżistenti fil-qafas potenzjali eżistenti u jippreservaw sensitività ta' risku adegwat. Għal-istan taħna ninpromuovu traduzzjoni reali tal-istandards globali fil-regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Devjazzjonijiet mhux mitluba mill-regoli ta' Bazel jista' jwassal għal spejjeż ta' kredibilità internazzjonali tal-qafas regolatorji tal-Unjoni Ewropea u l-fiduċja ġenerali fil-Banek tal-Unjoni Ewropea Ewropea vavazzjoni ta' naturi illi l-impatt tal-tiġijiet kapitali minimi waqt li huma materjali huma mmexxija minn banek attivi internazzjonali u kbar u lista u bejħed jistgħu jiġu assorbiti permezz tal-perjodu tal fejzin Aħna wkoll ħan nippubblikaw il-evalwazzjoni ta' impatt makroekonomiku riżultati juru illi il-benefiċċji fuq żmien twil dak li huwa l-output growth u stabilità eh, huma aħna jiswew iktar mill-spejjeż fuq żmien qasir. Il-BA eh, din jagħmlu minn kollox biex jagħmlu tajjeb fuq il-mandati illi ħorġu mill-risk reduction action measures package għadu kif jadottat. Aħna wkoll ħan ippubblikaw roadmaps ħafna qosma u sabiex biex ikunu trasparenti u um, responsabbli. Aħna ħani provaw għasu riżultati kemm jista' jkun malar. Barra minnek li bieħe jkompli forsi tiegħu biex joħloq affast rapportax illi huwa adegwat, proporzjonat u komprensiv. Ma parallel li BA tevalwa wkoll f'koordinament li sibi u istituzzjonijiet nazzjonali oħrajn hija e, e, il-fattibilità li toħloq sistema integrata u konsistenti importanti biex wieħed jiġbor data prudenzjali u ta' statistika. L-ambizzjoni hija li żviluppaw sistema li tagħmel konformi ta' rapportaġġ u l-obbligi ta' informazzjoni, kxif ta' informazzjoni iktar faċli u iktar efficienti għal banek. Finanzi sostenibli u korporazzjoni tal-fatturi ESG ħajkun parti ewlini ta' xogħol tal-IBA u aħna dan li rajna fil-lini gwida għabbos gwida fil-oriġini tal-self aħna fokaw fuq l-identifikazzjoni tal-key metrics li ħaj jiffaċilita x-xogħol tal-banek fuq strateġija gvernanza u ġestjoni tar-riskju mbagħad ħan nevalwa it-trattament prudenzjali ta' dawn l-esponimenti. Il-teknoloġija finanzjarja issa dawn il-prodotti finanzjarji, servizzi u l-modelli ta' negozju kif ukoll struttura ta' settur finanzjarju ġenerali qegħdin jevolvu ħafna malajr. Aħna rridu naraw illi il-qafas tal-Unjoni Ewropea tippermetti l-adozzjoni teknoloġiji ġodda illi ser jippermetti li jkun hemm gwadani effiċenti u li jkun hemm kompetizzjoni ġodda u fl-istess ħin intaffu riskju għall konsumatur u l-integrità ta' sistema bankarja u l-stabilità finanzjarja. Sissa li BA provda il ingwida għal-banek biex jisaxħa l-gvernanza u jitaffi riski fil-qasam tal-outsourcing għal il-cloud u l-riskju tal-ICT. Aħna u kol tajna parilli l-Kommissjoni fuq il-ċiber sikurta l-applikabilità u l-adattabilità tal-liġi tal-Unjoni Ewropea għal crypto assets illi jirrekomendu rekomendaw approċċ biex naċċertaw li kunem neutralità teknoloġika aħna irridu niġbdu mill-esperjenza tagħna fuq teknoloġiji ġodda billi sabilixxejna pereżempju l-Fintech Knowledge Hub tal-IBA u flimkien ma jsejż oħrajn il-Forum Ewropew għal faċilitaturi innovazzjoni li aħna palissa qegħdin nospitaw U dan nejnuna li namlu qsim ta' informazzjoni anki ta' għarfin esper teknoloġiku. Issa il-regolament ta' bazi tal-ESA għet din nżidu il-bidliet għax aħna irridu nirrispettaw il-rispet ta' diversità ta' strutturi bankarji u ħtiġa ta' proporzjonalità u għalek namlu komitat ta' parir ta' konsultazzjoni fuq il-proporzjonalità artiklu 1.6 regolament tal-IBA Eh, biex nkun nistgħu saħħu trasparenza u l-gvernanza. Iġlida kontra il-ġlida kontra l ta' trasparenza hija xi ħaġa li aħna eh, u anke finanzjar ta' terrorizmu u ħassi ta' flus eh, hija importanti għalina kif rajna ħafna każijiet ta' profiloli. Il-regolament ta' bażi tal-IBA fil-qasam tal-AML jagħtina iktar seta' ġodda u kompetenzi li wassal biex immexxu il-qudiem iżvilupp ta' politika u nkordnaw isforzi tagħna ta' supervizuri nazzjonali li kollha kompetenzi ġodda stabbilixxu AML CFT database e jeħtieġu illi jkun evaluazzjoni tar-riskju mill-awtoritajiet kompetenti meta ntolbuhom biex jieħdu azzjoni fuq setturi finanzjarji u atturi individwali. Barra minn hekk aħna ħanisabilixxu kumitat permanenti tal-ML bi rappreżentazzjoni tal iktar awtoritajiet tal-livell li tal-ML e biex ikun hemm azzjoni koordinata fejn ikun hemm bżonn inkunu lesti illi jkun hemm bidliet tal-ġejjin li jistgħu jsiru jistgħu li jdaħlu madwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi għakom ta' din l-opportunità biex ikun nistgħu nagħtu l appoċ tistaw tagħtu l-appoġġ tagħkom li bijaj u jiena essin wieġeb kull mistoqsija. Thank you, Mr. Kampa, and now I'll give the floor to... Grazzi, Is-Sur Major. Ma importax waħjar met-taljan tiegħi żgur, ġifieri naħseb li eh, għarrebt ħafna l-isem ta' l-isem tiegħi, pronċa ta' l-isem tiegħi. Grazzi ta' sewa Irin, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, jina grata sewa din l-opportunità biex niprezentalkom ehm, ideja fuq fuq tal-attivitajiet ta' esma dawn l-ħartna xil xar fid-dawl tal-mandat leġislattiv iġi tal-Parlament Ewropew li beda ftit xurilu. Jiena għanaf li għal ħafna minnkom din se tkun l-ewwel darba li ħetet ma' esma u għal daqstantina nixtieq nibda billi nintroduċi ir-rwol tal-ezma u anki ir-ruoli naqdu fis suq kapitali Eżma ġi stabilit fl-2011 para autorita indipendenti u l-missjoni tal-ezmajja li naċċertaw li kunem protezzjoni tal-investitur, is-suq finanzjarji u istabilta finanzjarja. Dan niksbuħ permessa erba' attivitajiet illi niżviluppaw single rule book illi nrawmu il-konverġenza supervizjoni nevalwaw ir-riski kif ukoll supervizjoni diretta ta' ċerta infrastrutturi tas-suq finanzjarja pal-muwa il-credit rating agencies u il-CCP MPs u il-critical benchmarks. Dawn l-ewwel snin ta' reżistenza tagħna aħna konna qed nifukaw fuq li konna implementazzjoni tajba tar riformi regolatorji wara wara l-kriżi. U għal sant aħna saħħaħna sforzi tagħna biex naraw li jkun hemm supervizjoni konsistenti madwar l-Unjoni Ewropea. Dawn huma punti li diġà saru minn Gabriel u Jose Manuel biex napoġġaw il-twassil ta' riżultati fil-proġett tal-Unjoni Kapitali, eh, aħna nħossu li importanti mhux biss li konna affas regolatorji xira imma li kol li naraw ir-regoli jiġu implementati kif suppost u jiġu jkun hemm supervizjoni tagħhom fuq livell nazzjonali. Għalled qasant nixtieq intikom xi eżempji prattiċi um, ta' dan l-aħħar sena ta' kif aħna napoġġaw nappoġġaw it-kabir sostenibli ta' suq kapitali tal-Unjoni u fl istessina ċertaw li jkun hemm stabilta u protezzjoni tal-investitur l-ewwel net u dan kien bħala eżempju eżempju li u korrajna minn Gabriel u Jose Manuel fil qasam tal-finanzi sostenibli esma ħarġu parir tekniku l-Kommissjoni fuq kif il-parteċipanti tas-suq inkluż il resituri tal-assi u il-kumpaniji ta' investiment, distributuri u aġenziji tal-credit rating għandhom jiġiburuhom biex jindirizzaw il-fatturi ta' sostenibilità fl-attivitajiet tagħhom u biex jelbu riski tal-greenwashing. Tini aħna finalizzajna l-elementi tal-Single Rulebook li huwa marbuta ma' sekuritizzazzjoni u repożitorji ta' sekuritizzazzjoni illi jaqgħu taħt id-supervizjoni diretta tal-eżma barra minnek aħna spendejna il-funzjonijiet ta' analiżi ta' riskju u data tagħna li waslu għal qatt rapporti rilevanti li ġew pubblikati sena li għaddiet u billi saħħi trasparenza madwar eh, ħafna qsma u għal beneficju tal-supervizuri il-min fasta l-politika u l-publiku ġenerali. Bikin ħarsu l-qoddim jridu narfu illi CMU għadu għaddej għad fadal ġjaltif. ħafna osma fejn għana nabżon azzjoni mirata kemm minna ħata l-Unjoni kif ukoll mill-leġislaturi domestiċi u esma ser poġġa dawn l-azzjonijiet fejn tista' dawn l-osma huma ġeneralment il-parteċipazzjoni baxxa ta' investituri tal-beħ dimnut kif ukoll il-djar, kif ukoll l-SMEs fl-attivitajiet ta' suq kapitali biex naraw li d-djar ikollu iktar eh, iktar liħ fuq il-li fadlu mela jridu jivestu fuq kapitali u naqsu il-li fadlu permezz ta' depositi u allura aħna rridu naqsu ispejjeż għalijin tal-prodotti ta' investiment li ġewa fruti ek kif istudju ta' esma wera. Jiena wkoll inħoss il rwoli gbar ta' suq kapitali għal-SMEs Ewropej ħajjejnu biex inżidu l-disponibilità ta' finanzjamenti għal attivitajiet innovattivi u naqsu il-livelli ta' ehm, dejn għal dawn SMEs jiena nittama li nkun nistgħu niddiskutu inizjattivi potenzjali potenzjali f'dan il-qasam fi xogħol ġejjin. It-tieni ħaġa li nixtieq nsemmi magħkom hemm l-implementazzjoni tal-istatus ta' żewġ Zewċ eh, eh, biċċiet informazzjoni tal leġizzazzjoni tal-Unjoni importanti ħafna li ħajl appoġġa il-revizjoni tal-ezma u l-eza u l-emir 2.2. Jena nixtieq insaħħaħ il-gratitudni li komitat illi edha rwol importanti billi ta' l lezma dawn il-responsabilità tradizjonali fuq il konverġenta supervizjoni biex nejnu l-proġett SMU ma' wkoll il-namru il- suq finanzjari tal-Unjoni bodda li huma indispensabbli fil-kontest tal-flus tal-Unjoni Ewropea mill-Unjoni. Jiena nixtieq informakkom li l-implementazzjoni ta' żewġ delegazzjoni huma e, fitriq tajba u niftamaw illi eżma aġġornat ser jibda fl-2020 biktar għodda effettivi biex jara li jkun hemm konverġenza supervizjorja, li jkun hemm iktar attenzjoni fuq protezzjoni tal-investitur, komitat interni ġot inkluż, komitat ta' proporzjonalità kif ukoll gvernanza Emenda saħna u kol kon edna t-musfisa biex naraw il-rizorsi neċessarju jistaw jikunu eh, jistaw jinkizmizksuba fil-ħin eh, l-ezma sabiex jkunu l-esti li jibdew il-mandati tagħhom fuq CCPs, inkluż is-settat ta' supervizjoni diretta fuq pajjiżi terzi li huma ta' CCPs. Eh, dan ifisser li aħna rridu naħdmu flimkien ma' dan il-Kumitat mill-qrib fuq il-ħatra tal-President u l-membri indipendi tal-Komitat Supervizorju ta' CCPHD e kif huwa mbassar ta' Emir 2.2. Jiena diġà eh, semmejt Brexit fil-qosor, jiena nixtieq nantikom xi osservazzjonijiet dwar l-impatt fuq ix-xogħol ta' ezma u il-suq kapitali iktar wisa ta' ezma ezma ħadem mod estensiv fuq il- kwistjonijiet preparatorji ta' Brexit u grazzi l kooperazzjoni eccellenti bejn l-impjegati ta' ESBA u l-autoritajiet kompetenti nazzjonali aħna ksibna livell attwali ta' tħejja għal xenarju no deal Brexit. Jiena nishti illi minħabba Brexit u il-fatt illi jem parteċipanti tas-swieq tal-Unjoni tal-Renju Unit li qed jimxu lej il-bqija tal-Unjoni Ewropea aħna bdejna eh, qasam ġdid ta' xogħol ta' konverġenza u ta' supervizjoni blajnuna ta' strutturi palmuma il-SCN, Supervisor Coordination Network, illi kien involut il-fuq minn 230 kas ta' relokazzjoni ehm, minn Renjunit għal 27 stat membru sal-Unjoni. Jiena nixtieq nalaq nisħaq fuq l-importanza tal-kontinuazzjoni ta' kooperazzjoni tajba bejn ESMA u Parlament Ewropew u l-Komitat ta' Ikon mod partikolari mill-2011 ESMA u il-Brigati ta' ESMA u jien dejjem tajna importanza kbira mal interazzjonijiet li għandha mal-membru dan il-komitat. Barra minn hekk aħna dejjem apprezzani ħafna l-opportunitajiet li natajna biex ngħidu dak li aħna naħsbu ma f'dan il-komitat. U jiena nittama minn qalbi illi fil-kompożizzjoni ġdida l-komitat ikon il-ġdid u eżma jistgħu iżommu ispirtu kostruttiv u kooperattiv tiegħu permezz ta' ċiklu leġislattiv ġid grassi tassew. Thank you, thank you very much. Now we uh, open the floor for questions. Grazie, mela nifthu il-diskussjoni sal-mistoqsijiet għandkom is-slots ta' soltu ta' 5 minuti, żewġ minuti ġifi għal-mistoqsija, 3 minuti għat weġibiet. Iġvi jekk iġobkom ma tawlux bil-mistoqsijiet, u l-mistoqsijiet jistaw ikunu għal kwalunkwe minn dawn it-tlet kellima għalek speċifikaw għal qed tindirizzaw din mistoqsija Issa, il-Sinjura Hubner għal-PPE. Iva jina kontet nikopera mill-rib ma' Steve Mayer. Għadaw l-axar sentej, għalek nishtiq nir ingrazzja għal din kooperazzjoni, nittama li għan finalizzaw il-proċess f'dan il-ħin. Ma jina, minix għan saqsik mistoqsija, fil-fat għan saqsi mistoqsija l-Sur Bernardino, għax jina għatma kelli l-opportunità naħdem il-rib miegħu għalek jenna nixtieq nistaqsik dwar il-kompetittività tal-industrija tal-assigurazzjoni tagħna x'ħafna drabi nisimgħu mill-rappreżentanti tal-assigurazzjoni Ewropea li fuq livell globali s-settur tal-assigurazzjoni tagħna kien l-ewwel fid-dinja kompetittiv ħafna imma m'għadux għaliex l-Asja eh, ħadet l-ewwel post. U mill-li jider anka l-Istati Uniti laħqu magħna nittama li dan mhux minnu ma dak li qed naraw fl istqarijiet li hemm fir-rappreżentanti differenti tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni. U forsi fi snin riċenti tistaw tiftakru li aħna konna għajimna il-kwistjoni tal-kapacità tagħna li fuq livell internazzjonali mal-kumpaniji li ġejjin minn ġurisdizzjonijiet li għandhom reġim regolatorju supervizorju differenti ħafna minn tagħna u issa pubblikajtu din il-proposta eċċellenti għal reviżjoni ta' Solvenza 2. Mistoqsija tiegħi hija tistgħu tikkummentaw fuq l-impatt possibbli fuq il-proposta tal-kompetittività? Grazzi. Grazzi ħafna għal din mistoqsija ovvjament jiena kuntent ħafna li eh, tkellem miegħek. Irrid ngħid kentej fuq il-kwistjoni tal-kompetittività jiena naħseb li l-assigurazzjoni għada waħda mill-oqsma mill-ftit oqsma fl-ekonomija fejn l-Unjoni Ewropea u l-gruppi Ewropej Eh, għandhom pozizjoni pożizzjoni importanti ħafna fuq livell internazzjonali bħalma semmejt u minnu il-gruppi Azjatiċi qegħdin jikbru imma edin jikbru fil azja li xed tisplodi għal dik hija l-popolazzjoni u n-negozju U ċifri huma rilevanti fis-settur tal-assigurazzjoni ma nista' ngħid li l-industrija tal-assigurazzjoni Ewropea anke minħabba t-tibdiliet li saru mis solvenza tnej eh, fuq il-prassi tajbin tal-ġestjoni tar-riskju, eċetera, u il-pożizzjoni eh, ta' kompetitività fuq livell internazzjonali. Ovvjament aħna rridu nassiguraw li fuq livell internazzjonali ħajkunem hemm ukoll standards sodi fuq is-settur tal-assigurazzjoni eh, bħalma għandna fis-settur bankarju, ġifiri hemm ċertu affarijiet li saru f'dawn l-aħħar snin sabiex nkun nistgħu nibnu standards ta' kapitali internazzjonali li wassal għal kondizzjonijiet aktar indaqs fuq livell internazzjonali fis sens li intom mhux ħajkolkom tibdil kbir għal dak li huwa rekwiżiti tal-kapital jekk gruppi kbar ikollhom il-kumpaniji ta' holding tagħhom fil istati Uniti pereżempju jew fl-Unjoni Ewropea din hija xi ħaġa li pereżempju eh, fi żmien ġimagħtej ħajkonna aktar aħbarijiet fuq l-iżvilupp fuq l-iżvilupp ta' dan fuq livell internazzjonali. Issa dwar reviżjoni ta' solvenza nixtiequ nieħdu l-opportunità biex ngħidulkom ftit fiex wasalna sissa Bażikament aħna għalaqna l-ewwel stadju tal-proċess, aħna irċivejna talba għal parir mill-Kummissjoni Ewropea aħna analizzajna aspetti tekniċi u dettaljati ħafna f'dawn l-oqsma kollha aħna ippubblikajna dokumenti ta' konsultazzjoni fl-aħħar ta' Lulju fil-Settembru U issa għanna punti detaljati ħafna u trasparenti ħafna, għat għanna ħafna possibiltajiet imma anka ġustifikazzjonijiet tekniċi. Iset nibdew it-tini parti tal-proċess tagħna, jiġifieri rridu naraw minn perspettiva olistika biex inħarsu lejn dawn l-aspetti kollha palma semmejt fl-intervent tiegħi hemm żewġ kwistjonijiet li huma ċari għalina l unnet l-ambjent ta' interessi baxxi U eh, il-trattament ta' riskju tal ehm, u l-leads negattivi li bħalissa mumiex inklużi fil-leġizlazzjoni, ġviri dinja xaħġa li rridu nirranġawa li l-in minn da l-intenzjoni l-oħra hija li namlu proposta li tkun ibbilanċata għal dak li huwa l-impatt aħna ma nemnux li hemm bżonn ta' aktar kapital fis-settur jew inkella minnaħa l-oħra li s-settur għandu wis kapital Għalhekk aħna nixtiequ nipproponu miżuri li jkunu bilanċati. Tielet stadju ħajkun propju fuq dan. Is-sena dieħla fl-ewwel tliet xhur aħna ħajkonna evalwazzjoni tal-impatt elustiku fejn ħanħarsu lejn il-miżuri kollha flimkien biex nifmu l-impatt fuq is-settur. U bħalma qed din hija xi ħaġa li rridu li tkun ibbilanċata għaliex aħna nemmnu li s-settur fil-fatt jinsab f'pożizzjoni tajba. Grazzi issa Sur Fernandez għall-SND. ħan itkellem bl-Ispanjol war nofsinhar tajjeb il-mistoqsija tiegħi hija għal President ta' Lesma. Sur Mayor. Fl-intervent tiegħek inti introduċejt il-bżonn li stabilixxu kumitat ta' proporzjonalità fil-qafas ta' Lesma. Jekk jiena ma fimtek ħażin jgħid il-kellim. Ħafna drabi l-argumenti favur il-proporzjonalità li f'termini ġenerali u ma ħaġa li nistgħu naċċettaw ma ħafna drabi dawn ikunu opzjonijiet biex jiġġeneraw loopholes fir-regolament. Jien għalhekk nixtieq insaqsi b'mod speċifiku X'inhi il-missjoni ta' dan il-Kumitat ta' Proporzjonalità li inti semmejt li ħatkun qed titwaqqaf fix-xhur li ġejjin? U t-tini mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam ma' dawn il-lakuni eh, li huma lakuni fl-applikazzjoni ta' supervizjoni attwali u fir-rapport. U dan jagħmel enfasi partikolari fuq il-bżonn li intajbu il-kollaborazzjoni eh, mal-awtoritajiet nazzjonali. U fid-dawl ta' rilevanza l-importanza ta' dan is-suġġett speċjalment dwar il-ħruġ tal-Renju Unit eh, mill-Unjoni Ewropea, eh, sena diħla dieħla jiena nixtieq nkun naf x'inhi s-sitwazzjoni ta' gravità eh, f'din l-applikazzjoni differenza bejn l-Istati membri għaliex ir-rapport li inti ippubblikajt u preżentajt inna jippreżenta eh, xenarju differenti fil-MIFID, eċċetera għalek dan probabilment qed joħlo lakuni territorjali u jena nixtieq nkun naf x'inhi l-gravità kemm hija gravi din il-nuqqas ta' konverġenza supervizorja. Grazzi. Thank you um, uh, very much for that question. Grazie ħafna għal din il-mistoqsija, Jonas. Mela, ħanibda fuq l-aħħar punt fuq ir-riskju ta' kompetizzjoni regolatorja speċifikament fuq il-Brexit, jena naħseb li fid tal-fat li fl-Unjoni Ewropea għanna kapital ta' e, eh, maqsuq ta' kapitali integrat għanna 28 punt ta' aċċess għal dak is-suq għalhekk hemmhekk hemm riskju ta' kompetizzjoni eh, regolatorja għaliex Eh, tul ta' wieħed għandek aċċess għas-suq kapital kapitali kollu kemm hu. U l-mistoqsija hija din sa fejn ir-regolaturi nazzjonali f'post wieħed jikkonsidraw b'mod effiċenti eh, l-effett li ċertu prodotti li nbijaw fuq livell transkonfinali eh, u xista jkunu il-konsekwenzi li dawk il-prodotti jiġu konsidrati mir-regolatur f'dak l-istat membru speċifiku. Dan imur lura għal twaqif ukoll tal-awtoritajiet jekk tmur lura twaqif fl-2011 eh, fej kienem il-kompetizzjoni regolatorja li kienet waħda mill-kwistjonijiet biex nistabilixu l-autoritajiet. Issa fuq il-Brexit mod speċifiku tista' tifhem li l-parteċipanti ta' suq tal-Renju Unit edin eh, jitrasferixxu ruhom eh, għal swieq oħra biex jassiguraw li għandhom aċċess ġifieri swieq oħra ta' 27 pajjiż ieħor. Waħna naraw inċentiv ċar fejn il-parteċipanti tas-suq tar-Renju Unit irridu jżommu l-attività il-maġġoranza tal-attività tagħhom eh, fir-Renju Unit fil-waqs li l-intawk li għandu interess fis-27 irridu jassiguraw li għandhom biżejjed sustanza li tista' jkun hemm supervizjoni u li jkun hemm entità ta' governanza li jkollha f'idejha dik l-entità u dan huwa r riskju li tinsemmi aħna dak li indirizzajna u kif indirizzajnieh ftejim mal-bord, bord sħiħ, sabiex dawn il-kazijiet jitresqu fuq livell Ewropew jiġu diskussi fl-ezma, niddiskutu fl-imkien xista jkun is-sustanza minima li tista tkun ta' 27 pajis u għalek aħna tlabna eh, sabiex il-regolatur nazzjonali konsidra dan u aħna bilna u koll fuq revizjoni tal-pari is-sena d-dihla sabiex nevalwaw kif dawn ir-relokazzjonijiet saru. Issa fuq il-Kumitat ta' Proporzjonalità, hemmhekk hemm riflessjoni tal-rekwiżiti ġodda fil-regolament ESA reveduta, ġviri maħniċ qed nitkellmu biss fuq ezma, EBA, IOPA li qegħdin jimplementaw dan il-Kumitat. U ħana bħalissa qegħdin niddiskutu il-forma preċiża ta' dan il-Kumitat u kif naraħ jien dan għandu jkun Kumitat li qed iħares ehm, wara il-fatt u kif il-proporzjonalità tkun ġiet mitqisa b'suċċess għaliex bħalissa meta namlu l-standards tekniċi tagħna trid ikollok eh, analiżi dwar tal-benefiċċji u l-ispejjeż u il-proporzjonalità m'għandux ikun argument biex innaqsu l-standards irridu nassiguraw li meta jkun hemm attività li issir minn entità iżgħar rridu naraw li din tiġi mitqisa u rridu nassiguraw ukoll li konna kondizjoni tindaqs bejn l-entitajiet iżaru dawk ikbar. Grazzi issa għarrinju Isur Gaetano. Grazzi ħafna, Sinjura President, anzi Gwarikano. Eżewċ mistoqsijiet. Aħna għanna tħassib kbir dwar situazzjoni tal-ġlida kontra ħasil tal-flus Aħna smajna li ma kienx hemm biżejjed strumenti u aħna l-ewwel xtaqna insaqs fil-fatt konna saqsejna l sur Don Dombrovskis meta kien hawnhekk li jimpenja ruħu li joħloq aġenzija oħra. U issa jidher li l-pajjiżi membru tal kunsil qegħdin jippjinaw li jkun hemm kumpani aġenzija li tista' tiġġielet dan li kollha funzjonijiet li huma verament diretti ta' intervent fl-istati membri. Jina xin kun naf xinija l-pozizjoni ta'kom intom kif taraw ir-rabta bejn aġenzija ġdida u l-bżon tagħha u kif din tista' tkun strutturata biex nikkumplementaw il-ħidma tal-Aġenzija Bankarja Ewropea għandi mistoqsija oħra li għandha x'taqsam ma' revolving doors, u l-bidla ta' direttur li kienem qabel lejn il-lobby tal-swieq. Kif tista' timmaġina it-ħassib tagħna u tal-votanti tagħna hija kbira u aħna imħazbin biex naraw li ma miżura tieħdu biex nevitaw il-konflitti ta' interess li jista' jkun hemm. Waħna naħsbu li il-kunsil għandu zbal għawek, ma nafux għalfej tieħed din id-deċizjoni. U l-pozizjoni tagħna u l-pozizjoni tiegħi li ħan proponi f'dan il-kumitat hija li aħna rridu nimpinjaw ruħna li ikonna eh, laqat ma' Sur Falkas u aħna nixtiequ li l komissjoni kolla pożizzjoni simili Aħna ma rridux namlu populizmu b'dawn it-tip ta' revolving doors, imma hemm ċertu li ma joħloqx eh, konflitt imma dan il-moviment qed joħloq konflitt u ħaġa ċara u għalhekk hemm bżonn nieħdu miżuri. Issa x'inhi l-pożizzjoni tagħkom fuq dawn iż-żewġ punti li qajjimt? Grazzi, grazzi ħafna dawn il-mistoqsijiet. Mela fuq l-ewwel mistoqsija fuq il-kwistjoni tar-regolament tal-AML fl-Unjoni Ewropea u fejn il-pożizzjoni tagħna Kenna smih fil-bidu ta' Settembru fejn jiena eh, ħadd gost li nista' niġi hawnhekk biex nesprimi l-opinjoni tiegħi. U bħalma qed il-regolament tal-AML fl-Unjoni Ewropea huwa bbażat fuq prinċipju minimu fejn id-direttivi jt jimplikaw li hemm lok għal interpretazzjoni mbatt tiġi applikata fl-istati membri differenti. U pala riżultat ta' dan l-implementazzjoni effettiva ta' direttiva hija differenti ħafna u anka il-koordinament effettiv eh, huwa differenti għalhekk il-Parlament għamel din l-idea, proponija l-Komissjoni. Issa meta naħsbu dwar xinu għal-mod ta' kif nistaw nimxu il-qoddim u lażliet li jistaw isiru, jina naħseb li bħala l-ewwel pass irrid ikonna approċ komuni li jrid jibda eh, regolament komuni u il-prinċipju eh, tal-approċ tad-direttiva forsi rridu naqorbu aktar lejn regolament, għax minar dan huwa diffiċli li konna e, xi ħaġa omogenea li tista' tiġi infurzata b'mod effettiv fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea. U jiena nixtieq nitkellem fuq il-firxa ta' prassi li jeżistu u xem bżon biex ikonna infurzar komuni u l-prosekuzzjoni tal-kazijiet fil-pajizi differenti. U iżjed ma nitbedu, iżjed morru lej l-tmim tal-prosekuzzjoni iżjed issir diffiċli. Għalli imbagħad kirrid ikun hemm il-kooperazzjoni pulizija lokali, il-proċeduri lokali, ġifieri li jkollna approċċ komuni fuq livell ta' Unjoni Ewropea hija xi ħaġa diffiċli Jisek ikonna aktar supervizjoni komuni, evalwazzjoni komuni, emmek jista jkonna evalwazzjoni effettiva. Issa fuq it-tieni kwistjoni ta' direttur eżekuttiv u l-avviz tiegħu li qed ħajitlaq li BA. Hemmhekk huwa ovvju li kien hemm eh, konflitt ta' interess fil-fatt din dunajna bija mill-ewwel minn meta ħabbar li ħajkun qed jieħu din pożizzjoni aħna se jaħna l superviżuri tal-bord u l-kumitat fuq il-konflitti ta' interess. U preżentajna tliet oqsma ta' restrizzjonijiet. L-ewwel net għaliex minn mument li ħabbar il-deċiżjoni eh, kien hemm ċertu diskussjonijiet fl-IBA u applikajna eh, l-itwal perjodu li jista' jibqa' magħna ġifri sitt xhur Ġviri ma jistax jibda qabel il-bidu ta' frar minn meta ħabbar eh, l-intenzjoni tiegħu li jitlaq fil-bidu ta' wissu. It-tieni restrizzjoni hija li ma jista' jikkuntattja l-ebda membru tal-IBA għal sentej minn meta jitlaq. Iġri minn frar tal-2020 sa' tmim ta' frar tal-jannar tal-2022 u għal 18 xar ma jistax jaħdem ma' afme jew inkella membri oħra jew inkella xi files li kun qed jaħdem bihom f'dawn l-aħħar sentej. Issa dwar n-forzabilità jenat n-għos li saqsejtu din mistoqsija ovvjament li l-kapacità n-forzaw dawn ir-regoli hija iżjed effettiva fl-ewwel tnej għaliex aħna diġà eh, kellna eh, ċertu deċiżjonijiet li ttieħdu fuq livell intern mhux qed jipparteċipa fil-ħidma ta' LBA biex nassiguraw li jekk ikun hemm xi kuntatt li qed isir minn Aran Farkas mal-personal ta' LBA li m'għandhomx permess li jkellmuh. U hekk kif nimxu qudiem, aħna minna restrizzjonijiet pubbliċi, hemm restrizzjoni ta' 18 xahar biex naħdmu mod effettiv fuq kwalunkwe fajl pubbliku li ħadem fuq u f'dawn l-aħħar snin bħala direttur għalhekk jekk hu jiddeċidi li jagħmel kwalunkwe attività li għandha daw l-aspetti, bħalma qed inti kumitat jiddeċidi li ma jivolvix ruħu miegħu u dan huwa l-aħjar mod. Grazzi. For uh, this clarification. Grazzi ħafna dawn il-kjarifiki. Issa s-surġa kilinos għal eh, parti tal-ħodor. Għet ħafna, Signora President, jena nishtiq n-namel mistoqsija l-Sur Bernardino bħala il-President tal-Kumitat Konġunt. Għabbażi tal-esperjenza tijak u l-prezentazzjoni tijak, inti semmejt il-bżon tal-konverġenza regolatorja supervizorja. Imma foqsma oħra u kollem hemm bżonn kollega tijak semma il-kompetizjoni regolatorja u supervizorja u jenet nara mill-esperienza nazzjonali li naraw aħna fid dokument li kella numru ta' awturi hemm numru ta' modelli ta' supervizjoni li huma identifikati ħansemmihom. il-Twin Peaks Model u Sectoral Integrated Model. U dawn huma integrati fl-istruttura supervizjorja tal-Unjoni Ewropea u fuq livell dinji. Għabbażi tal-esperienza tijak u tal-kollegi tijak, xini l-opinjoni tijak? Per eżempju, il-Sur Dombrovskis meta kena smiħ tijaw għawek dan indika li l-Kummissjoni ridet i Twin Peaks Model li u koll hija mitluba mill-awturi ta' dokument Bruegel u hemm ħafna ħafna problemi ta' konflitt ta' interess u aħna tkellimna dwar dan qabel hemm ħiliet differenti mitluba għas supervizjoni tal-kondotta ta' dawn is-servizzi kif ukoll il-potenzjal ta' supervizjoni. Hemm ħafna eh, kwistjonijiet ma jistax ikollna suq waħdini effiċenti għaliex m'għandniex infrastruttura omogenja u effiċenti Xin l-opinjoni tijak? Inti eh, Les li tmur għal xuħet minn dawn il-modelli forsi il-Twin Peaks model jista' jkun eh, tajjeb imma ir-reati eh, finanzjari huma problema forsi rridu naħsbu għal xi ħaġa li hija differenti minn dawn l-erba' modelli x'taħseb? Of course, a very interesting, uh, very interesting. Grazzi ħafna dawn huma mistoqsijiet interessati ħafna fuq dawn il-modelli. Jiena nista' nagħtik daqsxejn l-esperjenza personali tiegħi, l-opinjoni personali minħabba il-snin li jiena għaddejt f'supervizjoni f'pajjiż u Anka ku kol daqsxejn informazzjoni fuq il-perspettiva Ewropea jiena nemmen illi m'hemmx model illi tista' t-identifikax bħala wieħed preferenzjal meta ma' oħrajn meta tħares lejn iċ-ċikli u l-kriżijiet li kellna fis-settur finanzjarju ma kienx hemm model illi kien japplika f'kull kriżi li kellna pajizi differenti, u okkażjonijiet differenti kellhom modelli li ħadmu u Ehm, kien hemm modelli li ma setgħux jilqgħu għal problemi kollha. Jiena ma naħsibx li hemm mudell wieħed li tista' tqisu bħala wieħed fundamentali li huwa superjuri li nista' nara u nemmen li huwa importanti huwa illi li lin minn mudell ikun hemm numru ta' elementi eh, kruċjali illi jkunu parti mill-arkitettura eh, supervizorja fil-pajjiżi, per eżempju differenza bejn il-mod ta' kif issir is-supervizjoni tan-negozji, per eżempju. Hemm differenzi fil- fil-supervizjoni fl-Europa, per eżempju fuq l-assigurazzjoni u fuq il-pensjoni, u anka approċ iktar komuni, pero hemm differenzi ikbar anka sma oħrajn u għalhekk naħseb li bħala Ewropa rridu nagħtu iktar attenzjoni għal dawn id-differenzi anka għaliex matul dawn l-aħħar snin rajna numru ta' leġislattivi fuq livell Ewropew li jiffukaw fuq il-kondotta tan-negozju, l-ħarsin tal-konsumaturi u jiena nkun dirett fuq għadin naħseb illi fl-Ewropa ħna tajbin biex nirregolaw għanna pen lejn dan eh, l-eżerċizzju, l-Kummissjoni, il-Parlament, il-Konsil, il-Partit interessati. Naħseb li regolamenti tagħna huma tajbin, però ma naħsibx li aħna daqshekk tajbin fl-implementazzjoni tagħhom u anka fil-tisħiħ tagħhom. U għalek naħseb li jorbot ukoll mal-punt tal-AML tijak, naħseb li hemm bżonn ta' iktar sforz għall-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni sabiex ikun hemm konsistenza, konverġenza u illi l-kondotta tan negozji titqis kol bħala priorità. Fl-aħħar mill-aħħar dan eh, huwa xi ħaġa illi taffettwa anke b'mod viżibbli lil konsumaturi, ċittadini, eh, din taffettwahom kuljum meta jixxu il-prodotti u anke l-aspetti prattiċi tagħhom. U naħseb fuq hekk irridu niffukaw tajjeb aħjar li eh, konna dan it-tip ta' approċ milli li konna xi arkitettura unika għal l-Ewropa kollha. Grazzi ħafna għall-ID is-Sur Rinaldi. Grazie Presidente Tinagli. Eh, parlerò in Italjan. Nitkellem bit-Taljan. Il-mistoqsija tiegħi għal-President Kampa. Aħna qed naraw diskriminazzjoni qawwija skapitu tal-banek kummerċjali tal-Unjoni illi operaw biex jgħinu l-ekonomija reali. Vantaġġ għal sistema produttiva imma mbagħad skapitu għal dawk kienet jaħdmu fuq oqsma finanzjarji li mhumiex wizma minn eh, entitajiet kummerċjali imma xorta huma esposti għal ħafna riski u mhumiex monitorati u kodifikati u dan jistgħu jikkondizzjonaw mod negattiv is-sistema bankarja kollha kemm hi. Dan it-ħassib ġej mill-arfin illi hemm riski potenzjalment kbar fejn ħafna istituzzjonijiet bankarji Ewropej huma sposti għalihom u ilhom snin twal minħabba li l-assi tagħhom huma għandhom financial derivatives illi huma komplessi ħafna Eh, anki specialment dawk li huma jaqgħu taħt il-11.3 eh, li jħorġu mir riskju ta' derivatives oħrajn taħt il-CCP eh, mis Central Council Party u EMIR, European Market Infrastructure Regulation. Hemm il-regolament 648 tal-2012 fuq il-over the country l-IBA ma jistawx jifformulaw regoli li min jigwida li jispeċifikaw metodoloġiji biex jinaqsu dawn ir-riski li jistaw jideterminaw relevanza sistemika jimetenti qed involvi banek ta' dimensjoni kbar. Fil-fatt, hija importanza kbira inni niverifikaw jekk il-kapital effettivament eh, uwex qed jiġi kisser minn banek oħrajn li jħabba derivatives li għandhom derivatives komplessi illi uwex biżejjed illi jistgħu jivverifikaw ruħhom f'każijiet ta' stress. Minħaq fid-dawl ta' sofferenzi u tad-batija kommerċjali il-mħabba l-NPLs aħna rajna adattaw linji gwida restrittivi e kodifikati u, e, e, u fl-istess ħin qegħdin jipproteġu derivatives ta' riski komplessi illi iħallu l-kalkoli autoreferenzjali tal-banek li huma involuti b'konflitti ta' interessi makroskopiċi, żar ħafna li bik leba kif qed taħdem fuq ġiżviluppa regoli tekni ta' regolamentazzjoni għal l-evalwazzjoni tas software pa' kif huwa previst artiklu ġdid 36 ta' regolament fuq il-riski ta' kapital fuq il-kapital. Hemm ta' sa skadenza tal-post tal-2020 imma jorġenti fil-verità għaliex fissi li banek Ewropej poġġihom f'svantaġġ meta mqabla mal-kontraparti Amerikani u oħrajn Eh, li mhumiex finanzjarji illi ma jistgħux m'għandhomx għalfejn jorbtu ma' dawn il-regoli. Yes. Thank you. Thank you for the questions. Eh, let me start with the Grazzi ħafna. Jena sa nibda fuq il-punt tal-istituzzjonijiet komplessi u ir-riski bħalma tafu Diġà jeżistu miżati sistematiċi fuq uh, il-buffers il anka fuq livell nazzjonali u dawn diġà qegħdin fisseħ dan jidependu wkoll fuq il-kategoriji ta' dawn l-istituzzjonijiet apparti il regoli ta' soltu hemm ukoll eh, dawn il-punti tal-buffers meta tqis kemm huma importanti, importanti dawn il-kumpaniji Mbagħad fuq ir-riskju sar ħafna xogħol mill-2012 biex niżguraw illi securities kolla eh, u l-esposizjoni tagħhom għal banek hemm ir-regolament il-ġdid Basel tlieta illi sa titmexxa aktar tard eh, dan ix-xar minħabba eh, parir illi tajna aħna u anka fuq il-kapital illi huwa kbir eh, sa 2 fil-mija u dawn kollha huma miżuri illi għandna mbagħad fuq l-NPLs illi inti semmejt ukoll il-banek naqsu l-NPLs tagħhom matul dawn l-aħħar 3 eh, snin fil-Mija, eh, mod partikolari f'numru ta' pajjiżi fejn il- xorta però hemm numru ta' pajjiżi fejn il-rata tal mpl zija waħda għolja ħafna u mhijiex sitwazzjoni stabbli. Apparti minn hekk għanna u koll il-pjan ta' azzjoni, bħalis għanna u koll konsultazzjoni u l-linji gwida tana fuq kif illi aħna qegħdin naħdmu fuqhom ukoll. Imbagħad għandna il-mandat illi jippermettilna nagħmlu eh, valwazzjoni il- eh, kwistjonijiet ta' potenzjal fuq ta' tal-entità u l-valur tagħhom u palissa għaddejjin minn nofs din il-ħidma anka il meta jkun hemm bżonn data mill-banek, aħna anka qegħdin naħdmu b'mod bilaterali ma' dawn il-banek kbar u kif anka nistgħu nagħmlu interpretazzjoni tad-data tagħhom sabiex ikonna l-użu ta' kategoriji tajbin li jimxu wkoll mal-standards tekniċi anka meta tqis il-ħidma tagħna fil-futur u għandna nerġgħu nduru lura għal dan il-punt. Issa ngħaddieħla grazzi ħafna. Qabel naddi l-kelma sur Epping eh, mill-ICR, infakkarkom li fadlinna biss madwar 10 minuti. Anzi, anzi, tikkoreġi ruħ għal-president li ħadet zbal fil-ħin. Mela, ħana d kelma Mela, jiena sa nitkellem bl-Olandis biex nagħmel mistoqsija tijaj. Sur Mejer. Jiena llum rajt illi f'Rotterdam kien hemm intervista miegħek fil-Gazzetta Finanzjarja fl-Olanda u inti qed. biex um. Wanneer beleggers dan massaal hun geld opvragen. Illi lisma u l-istrumenti finanzjari mhumiex koperti u inti qed ukoll illi hemm problemi li jistgħu iwasslu għal riskju għall-istabilità tal-sistema finanzjarja. Jina naħseb dan jorbot ma' Neil Woodford illi ħoloq numru ta' problemi fil-Renju Unit u li dan jaffettwa wkoll miljuni ta' euro. Hemm anka politika espansiva mill-ECB li qed tifoka fuq l-investituri minħabba wkoll ir-rati ta' interessi baxxi qed jittieħdu iktar riskju għalhekk. Il-mistoqsija tiegħi għalik hija Tista' tagħtina evalwazzjoni tal-ambitu tar-riskju għal sistema finanzjarja illi tasal u torbot ma' investimenti illi huma diffiċli tagħmel kummerċ fuqhom. Taħseb illi l-eżma għandha taħdem biex tiżgura l-autoritajiet supervizjori kollha jagħmlu l-istess verifiki b'mod partikolari eh, għal fondi illi qegħdin jinvestu f'dawn il-kustjonijiet diffiċli. Din hija problema għaliex hija konsegwenza tal-politika tal-ECB hija problema illi ġeja minn Frankfurt u mhux mill-Bundesbank. u qed toħloq dawn il-prodotti tossiċi li jistgħu jeqirdu is-sistema finanzjarja. Inti taħseb illi bħala supervizorju taħseb li huwa ir-wol tagħkom sab illi tiżguraw tiżguraw li s-sistema taħdem. Taħseb illi illi l-autorita għanda tifoka fuq il-konsegwenzi ta' dizastru ta' din il-politika. Grazzi ħafna sur Epping, tajjeb illi inti saqsejt mistoqsija bil-lingwa tagħna bl-Olandiż, però eh, jiena sa nirrispondi bl-Ingliż. Mela din hija kwistjoni fejn l mod regolari tkellmet fuq ir-riski tal dan ix-xenarju ta' interessi baxxi f'dan l-ambjent hemm ix-xejra l-investituri jfittxu l-yield u rendimenti u minħabba f'dan il-fondi din iħarsu lejn eh, prodotti li jagħtu ritorn aħjar, pereżempju jkollhom eh, prodotti biktar leverage jew inkella eh, assi illi huma inqas likwidi. Il-mistoqsija hija x'kien ir-riżultat ta' dan il-xenarju, xenarju li ilu maħna madwar xar snin, x'kienu l-implikazzjonijiet ta' dan kollu u anka meta tqis id-daqs ta' lassi illi lum il-ġurnata kważi irdoppja. u anka l istrateġi meta tqis il-likwidità ta' dawn il-fondi kif taf il-fondi eh, jiddependi fuq natura tagħhom eh, jista' jkunhom pereżempju obbligazzjoni li ta' kuljum eh, jagħtu il-valur tal-unità lill-investitur jekk l-investitur jitlob dan. Dan eh, aħna qegħdin naħdmu fuq għodda illi tista' tindirizza eh, din il-problema. Fil-bidu ta' din is-sena pubblikajna rapport illi eh, wera il-likwidità tal-portafol ta' dawn l-assi u anka kemm malajr l-investituri jistgħu jagħmlu din it-tip ta' domanda u kemm jistgħu jingħataw l-investiment tagħhom f'termini likwidi il-fondi alternativi għandhom l-iktar riski ma' fondi marbuti mal-propieta. Għalek, trasparenza hija risposta importanti, pero parti minn hekk hemm bżonn eh, għabbażi ta' leġiżlazzjoni minħata tal-Parlamentu tal-Kunsill li jkun hemm stress testing eh, għal dan is-suq ta' lassi, stress, te stress testing għal likwidità u anka illum il-ġurnata eh, saret obbligazzjoni għal fondi alternattivi. Aħna wkoll ħloqna linji gwida fuq dan it-tip ta' testing. U anka użajna simulazzjonijiet fejn tara illi mod ġenerali il-fondi tal-bonds jistaw e jilqaw għal dan it-tip ta' rimbors imma eh, dawk il-fondi li għandhom rendiment iktar oljien nisibu situazzjoni daqxejn iktar eh, diffiċli fil-flassi ta' likwidità. Naħseb illi ir-rwol tal-politika monetarja u tal-autoritajiet illi jaħdmu fuq dan għandha tkun illi dawn l-autoritajiet iva għandhom rwol importanti eh, f'dan ix-xenarju, però irridu narfu koll li din mhijiex sempliciment xi ħaġa li tasal biss mill-politika monetarja. Eh, din anka tirrispondi għal xejriet li hemm fis-soċjetà hemm numru ta' fatturi oħrajn li qegħdin joħolqu dan l-ambjent ta' interessi baxxi u mhux biss il-politika monetarja tal-awtoritajiet. Grazzi ħafna sa' Sur Guzma għal Guem. Sr. Kampa, eh, eu queria voltar à questão eh, da... Mela ħammu l-ura kwistjoni ta' Sr. Farkas, il-direttur eżekutiv ta' Lekas al. pala kollaboratur tal-waħda mill assoċazzjonijiet aktar b'saħħithom eh, fl-Ewropa dan fil-fatt huwa konflitt ta' interess kbir Għalek jina nishtiq nkun naf kif l-IBA tat l-autorizzazzjoni li dan isir għalix jina jidir li l-kondizjonijiet li qed taw ma jistawx jiġu isa minn kwalunkwe ċittadin bħala ostaklu sabiex nikkonkretizzaw ir-riski u t-teddit li saru minħabba il-ħolqin tal-leġislazzjonijiet ġviri ma jkunx hemm kuntatt dirett tal-personal tal-EBA din mhi xi ħaġa koerenti għaliex dan mhux qed iwaqqaf milli nużaw l-informazzjoni li tkun inkitbet eh, wara xogħol ta' 8 snin fiħdan li l e, eh, fl-assoċjazzjoni li qed jirrappreżenta inkluż pereżempju n-numru ta' telefon ta' xi funzjonarji tal-IBA issa dwar it-tieni kundizzjoni li hija kważi impossibbli li wieħed jivverifika, pereżempju kif l-awtoritajiet jista' jkollhom aċċess għal dossiers li palissa huma parti mix-xogħol ta' Sur Farkas fil-ħidma tiegħu. Jiena nixtieq li tikkunsidraw eh, anzi qed tkunu naqra inġenwi b'dan l-atteġġament. Dawn huma affarijiet li huma marbuta kompletament mal-ħidma li għamel f'dawn l-aħħar minn snin kulħadd irrid jikkonferma l-indipendenza tiegħu lejn il- l-autoritajiet pubbliċi ma ħadd mu moħħu biex jiggarantixxi l-indipendenza tiegħu mill-interessi privati tal-persuni li jirrappreżentaw dawn l-interessi privati li eh, dejjem jispiċċaw jisperem iwettqu eh, xogħol privat u jina nixil kunna għalfej li BA ma waqfa fitx mill-li dan isir. Iġviri li l-farkas imur eh, f'dan il-post il-ġdid. Jow inkella għal periodu ta' ikun hemm periodu ta' kwarantena qabel wieħed ma jkun jista' jagħmel dawn dan ix-xogħol. Grazzi sur kampa. Grazzi ħafna, grazzi ħafna dil mistoqsija. Bla dubju, illi ir-rwol il-ġdid ta' sur eh, farka huwa konflitt ta' interess. Xi ħaġa li għednija mill-bidu, xi ħaġa li jarafnija aħna, li BA u anka minn ħafna nies fis soċjetà però kif ħa nagħmlu ġestjoni ta' dan il-konflitt ta' interess aħna segwejna regolamenti tal-Unjoni Ewropea eh, li dak li jorbotna bil-liġi li nagħmlu bħala prinċipju kulħadd persona li taħdem din it-tip ta' istituzzjoni illi dan eh, jirrapporta fil-24 xar ta' wara jrid jagħmel rapport tal-ħidma li jkun sa jagħmel. Jiġifieri lilin hemm dan il-preġudizzju li lil minn sentej mhux ħajkun hemm konflitt ta' interess. Ġifri aħna isna dan il-prinċipju bażiku u ħdimna lura. Għalina għalli BA aħna meta tqis dan U dan il periodu ta' 24 xar jiġi 6 xhur wara li kun il-persuna waqfet tieħu deċiżjonijiet ta' teħi ta', ta tfassil ta' politika anzi. Umbat fuq attivitajiet oħrajn hemm il-18 xar umbat mbagħad iżidhom mal-6 eh, xhur li mbagħad jagħmlu 24 xar hija verità illi l-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli bħalma qed hija differenti għaliex tqis li ma restrizzjoni hija tifoka fuqha il-kuntatt tal-istaff tal-IBA aħna ednilom il-ħaddima illi ma jistax ikun hemm dialogu ma' din il-persuna għal 18 il-xar wara li l-persuna tkun telqet minn dan din il-kariga. Umbat għal partijiet terzi illi eh, aħna edin nħolqu kuxjenza ta' deċiżjoni tagħna u anka fuq kif di importanti li tiġi eh, implementata. Ġifieri dik xi ħaġa oħra illi għamilna. Naħseb importanti wkoll eh, xi ħaġa li naħseb li inti saqsejt ukoll jekk nistawx nitolbu din il-persuna ma tuħux il-kariga. Eh, Pero tajb illi nifmu illi huwa dritt fundamentali li aħna ma nistawx eh, nżommu persuna milli taqla lejxin tagħha minn kariga li nistgħu nagħmlu huwa li nħolqu daqsxejn limitazzjonijiet minħabba dan il-konflitt ta' interessi, però li lin Eh, minn dan jekk hemm attivitajiet oħra li tista eh, tagħmel u jekk il persuna sa tiffoka fuq dawk l-affarijiet biss ma nistgħux inżommu l-persuna milli tieħu il-kariga. U apparti minn hekk il-diretturi eżekuttivi jaħdmu fuq eh, mandat ta' ħames snin u mem lebda mod ta' kif jisir eh, xi forma ta' kumpens meta jgħaddu dawn il-ħames snin. Din hija differenti għal l-istaff tal-Kummissjoni li staw jisibu impig ieħor, jiġifieri din xi ħaġa li hija unika u għalhekk hija xi ħaġa wkoll li tqiset fil-deċiżjoni tagħna. Grazzi ħafna issa al PPE is-Sur Berger. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende, bei einer Frage. Grazie tassew, Chair. Mistoqsija Sur Kampa. Il-autorita bankarja dan ħarxa ħar kan jitkellmu fuq Libra, il-monita ta' Facebook, ġdid. U qalu li din hija responsabilità tal-Banek Ċentrali biex joħorġu muniti ġodda. U il fil-fatt li BA tirrakkomenda illi konnem regolamentazzjoni Ewropea fuq il-kwistjoni li kuħat jaqbel fuqa. Iżda, l-autoritajiet ta' supervizjoni Ewropea ta' sakemm huma lesti illi tassew jintervjenu regoli ta' no, ta' regolamentazzjoni li għandhom xaqsmu ma' din il-libra. U din il-regolamentazzjoni eh, għanda strategija? Waraja? Forsi il-Bank ċentrali nifsu, nifissa, il-Bank nifsu irrit eh, jintervjeni din jen mis-sosjetijaj. Thank you. Thank you for the question on Libra and cryptocurrencies. I think it's a... Si fuq din mistoqsija ta' libra u cryptocurrencies ehm, muniti eh, crypto. Kwestjoni importanti. Aħna ħriġna rakkomandazzjoni iktar kmini din is-sena lill-Kommissjoni Ewropea biex ehm, nisħu fuq il-punt illi fuq di tal-assi crypto ehm, ħafna strumenti li daħlin fis-suq illi mhux faċli identifikhom taħt ir-regolamentazzjoni attwali tagħna. Speċjalment fejn inti għandna palissa għandna żewġ assi bażikament għandek dak klassi fejn aħna nqisru bħala flus elettroniku li jaqgħu taħt il-regolament ta' pagamenti tagħna. Nista' naraw bħala prodott ta' investiment, u hawnhekk jaqa' taħt investiment. Regolament ta' investiment ġifieri mifid, affarijiet bħal dawn. Iżda, xuħut minn daw assi għandhom karatteristiċi ma għaw febda kategorija minn daw u, dan huwa l-każ tal-libra f'ħafna direzzjonijiet oħra u dimensjonijiet oħra. U dan huwa l-punt li aħna ressanna mill-G7, mill-rapport ta' G7 fuq dal kussjoni speċifiċi tal-libra u ħtieġa illi jkollna struttura iktar definita tax innu l-pjana hawnhekk li u kollu għamnaqax fil-mistaqsijiet li l-Kommissjoni Ewropea batet l assoċazzjoni tal-Libra biex iprofa tiċer zattament x'inhu tal-prodott. Lek, din hija iva sfida li ħajkonna qoddimna. Uridu nkunu iktar ċari. Eżattament, naraw stib ta' strumenti ġejjin li ma' prodotti fejn ir regolament adegwat għal dawn il-prodotti. Jiena naf pereżempju per kummissjoni jiena kontent li Dombrovskis ukoll is sukoll evalwazzjoni ta' situazzjoni um, regolatorja fl-Ewropa li bażikament huwa flus elettroniku jumke inkella prodott ta' investiment fejn aħna rridu npoġġu regolamentazzjoni oħra għal dak li jibqa' l-idea ta' dawn il-crypto assets. U ifeddanu miktar mistoqsijiet potenzjali għal dak li huma l-effettività tal-politika monetarja u l-kustinijiet ta' dawn il-bannek illi morru lilin minn dan il-regolament settorjali grazzi tassew. sew. SND, Paul Tang. Grazzi ċer, Sur Kampa, eh, warsan ritajjeb. Naf il-li reazzjoni għawija f'din is-sala anke barra mill-Parlament fuq il- nitaddi mill-bib illi jidur revolving door. Għalli xawnek mux biss hija kwestjoni ta' LBA, ta' ti sinjal, illi jekk inti ħata ċeva la settur, mela inti ħajtuk li inti supposta regola inti ħajtuk xol tajjeb. Eh, da inti tiftaħ il-bib biex ikun hemm inċentivi. Inti provajt iġġest il-konflitt ta' interess, eh, kif qed hint. ħint, sta' wieħed jista' jara eh, kemm kredibbli di kif aħna jistgħu bidlu din id-dritt li pereżempju s-sur Farkas ma jistax jitratta' kwistjonijiet palmu ma Basel 3, NPLs, PSD 2. Frankament, jiena ma nista' naħseb febda punt taħt esma illi ma li ma għaxaħt xogħol tal-IBA u xogħol li sar. Tista' semmi għal menu fajl wieħed li huwa wieħed il-sur farkas ma ħadamx xfuqu. Inti wkoll ktibt ħad biddel il-finanzi u inti jett ukoll. Is-sur farkas huwa e, e, e, meċi d-deċiżjoni u d deċiżjoni u li jara li d t tiġi forzata sew. Jiġifieri inti qed tagħmel restrizzjonijiet. U win u suppost qed jagħmel monitoraġġ ta' restrizzjoni jew le, bażikament hekk taħdem. Ma kemm inkredibbli. Jien ma nasibx huwa kredibbli li wieħed jippretendi sur farkas ikun sempliċement poster boy qed hemmhekk biex jirriklama eh, minnajr ma fil-verità jaħdem fuq punti l-iktar importanti u jaħdem jitkellem għal iktar interlokuturi importanti mill-BA. Eh, mhux aħjar li nagħmlu blukkar ta' dan it-trasferiment jiena tinħar se regolament tal-impjegati. Regolamenti naħseb tal-impjegati jippermettu li dan iseħ. Dana eh, jgħid li jista' ir-regolamenti jistgħu jew iwaqfu milli jaċċettaħ jew le. Eh, ġifieri inti tistgħu timblokkawa jekk trid. Hija xi ħaġa li diskutejtu mal-BA daħli xtaqt nkun nafjien biex ngħid dan ukoll ċer eh, jiena naqbel ma' Sur Korikano naħseb il-Kummissjoni Parlament Ewropew irridu l-ura lura milli kollu ebda kontatt mis-Sur Farkas. Naħseb dan huwa essenzjali għall integrità tal-soluzzjonijiet tagħna. Grazzi, Sur Kampa. Grazzi tal-mistoqsija. Fem u għawar l-sinar eh, mimli imma kustjoni tajba, irridu nisu għadi. Eh, u importanti li kuna din il-politiċità għalix intassaw inħoss illi mux interess taħat ta' sur farkas assurizma illi jivolvi ruħu febda mġiba li tmur kontra il-deċizjoniet li ħna fuq l konflitt ta' interess. Iġifirina kifet sur karikano Jema naħan nipretendix li Sur Kvarkas jiġi hawnhekk, imma kieku kellu jiġi għawnek, importanti li inti tgħidilna illi din hija possibilità illi x'nistgħu x'nistgħu nagħmlu biex insolvuha di ma naf, ma nafx ekkux laħjar mod, onestament. Eh, imma forsi, imma naħseb jek business taw naħnu. Issa fuq l-imblu nimblokkaw il-sistema jew il-transazzjoni propjament ma nafx. Meta ħan nimblukkaw is-sistema rridu naraw eżattament se jkun se tkun iħsara. Aħna qed nimblukkaw deċiżjoni hawnhekk. U din hawnhekk qed imblokka opportunità ta' persuna illi e, tkun tista' taħdem mingħajr ma tagħmel sors ta' dħul e, u minn permettu sors ta' dħul. U meta e, kunem il- ADA illi jkunu jkun eh, sar naħseb illi jkun daħal naħseb illi ma jkunx eh, jista ma jintervjenix. Li nistaw namlu għan nilimitaw il-kontenut ta' xogħol ġdid dak li jkun. Jista' jkun għall ta' interess għal dak li jkun limitawhom u nawlak il-każ il-konflitt ta' interess ma jkunx hemm, jiġi preservat, ġifieri fi xogħol fil-kariga ġdida tiegħu sur farkas ikollu jagħmel kompetenzi li ma jkunx konflitt ta' interessi dak li kien qed jagħmel qabel fil ba x'kien dan ix-xogħol inti qed li ma stajt taħseb xejn femmin hija x-xogħol li hija l-esma illi hi, u s-sur farkas. Imma nista' naħseb eżempju f'organizzazzjoni interna, l-evalwazzjoni tar riski fuq l-evalwazzjoni tal-industrija, xogħol regolatorju, li l mill-kwistjonijiet eh, Eh, pal daw li jistaw potenzjalment jinvolvu l-xogħol imma kif qed mhux fidejna għada. Fuq deċiżjoni, deċiżjoni ovvja indirizzata għalihom. Kull deċiżjoni li hija konformi ma dan hija dik li indirizzata għalihom. Jiena obbligat illi nkun konformi mar regoli ta' traffiku għax dawk huma regolati lejja fuq traffikar. Imma mbagħad ovvjament dawn jiġu infurzati ġela darba l-persuna li tiġi indirizzata mhijiex konformi mbagħad titħallu ju. Ġifier mhux qed ngħidu xejn tabbarra minn hawn hija ovvju. Grazzi tassew. Grazzi. Mistaqsija tliet parteċipanti. Sur Major. Uh, fuq il it-transizzjoni l-integrità tal dan il-Green Bond ħajkun eh, perikolat. Inti taħseb illi ħajkun hemm biżejjed integrità fis swieq kapitali li wieħed jevalwa eh, eżattament x'inhu Green Bond u eżattament naraw jekk ħan nagħmlu xtajb l-investituri. Kif edna, hemm ukoll il-due pricing li huwa ta' tħassib. Inti sodisfatt qed tagħmel biżejjed biex nindirizzaw di ta' due pricing. Hija preżenti fl-Irlanda, Renju Unit u oħrajn. Jista' jkun hemm investigazzjoni pan-Ewropew għal swieq ta' assigurazzjoni f'termini ta' dual pricing. Issa fuq dak li qasur kampa, il-non-performing loans u il-pressjoni li għandhom biex eh, ikun hemm dawn il-non-performing loans illi jkunu konformi ma' Basel tlieta, inti sodisfatt illi hemm biżejjed appoġġ għal awtoritajiet nazzjonali illi jaraw illi meta ikun hemm dan il-bej issa l fil illi regoli jkunu konformi ma' standards bażiċi u jaraw illi min qed iżhom l-ipoteki l-SMEs għandhom xi tip ta' protezzjoni għaliex jiena xorta tal-fema li aħna Edin l-ura f'dan il-qasam u l-impressjoni kbira illi il-banek jiddisponu tal-self u intu soddisfatt illi qed nagħmlu biżiet biex naċċertaw il-individwi illi qegħdin jibjawlom u ma tiġu mħarsa minħabba l-interessi ta' konflitt, eh, konflitt ta' interess fil banek illi supposti taħarsu r-risk, jaraw jġestu r risk ma fl istessina ħarsu l-interessi tal-konsumatur jistelfu minn għandhom. Sur Major. Grazzi. Fu l green Bonds dak li importanti huwa li hemm tal ċara għal iktar ċarezza u li wieħed jista' jkun jista' jorbot fuq dak li huwa green bond. U hawnhekk is-settur privat kien fuq qudiem tas-settur pubbliku billi pubblika standards għal żviluppi li qegħdin għal żviluppi ġenerali ta' regoli pal huwa pereżempju disclosure standards. E, jekk inti tħares pereżempju lejn il-greenwashing li jkun hemm standards dis differenti ehm, u il-rapportaċ differenti pala formats li jeżistu mela bżon li kun armonizzazzjoni fil-qasam naf li dawn id-diskussjonijiet għadhom għaddejjin għal-qasam relevanti jien personalment nħoss li issa wasal il-waqt illi naħarġu b'miżura regolatorja fejn inti tiddetermina determina u għanki settur pubbliku ovvjament ukoll u wara konsultazzjonijiet kollha li saru il settur pubbliku fl-aħħar mill-aħħar irrit joħroġ b'dak li hija l-ħtieġa ta' green bond. Meta dinja l-ewwel bieċa, mbagħad it-tieni biċċa illi fil-prattika rridu niverifikaw jekk dawn il-bonds jirħu dan il-ħtiġijiet u ovvjament Wara s-settur finanzjarju naraw li wieħed ikun jista' jaħdem hekk bħala verifikazzjoni u mingħajr verifiki dawn jistgħu jsiru minn parti terza u ovvjament huwa importanti li eh, dawn jiġu awtorizzati u rikonoxxuti u naraw li jkun hemm sistema wieħed jista' jorbot fuq aħna dan rajnieh Rajni fil-rapport ta' ġenerali fejn aħna wasanna għal sistema fejn għandek is-sertur pubbliku illi jistabilixxi it-ħassib u illi anki il-kumpaniji ehm, tal-auditjar u qed jiġu evalwati u li dawn fl-istessin ikunu ehm, suġġetti għal ehm, regolamentazzjoni u jekk inti kollok l-esperjenza ta' dak il-qasam naħseb ukoll ikun irdu jkun dan l-inji gwida ta' dan il-qasam. Sur Bernardino, Iva, dan jippermetti li il-insemmi li mod kif aħna naħdmu mill-lat ta' mm, perspettiva ta' supervizjoni. Aħna na trans reports bazi ta' kull sena ah, li aħna nirċivi pala indikazzjoni mill-istati membri differenti. Mux biss mill-istati membri ta' autoritajt nazjonali ma' assoċjazzjoni tal-konsumatur u s-swieq U ovvjament jidun jiprioritizzaw it-tip ta' eh, azzjonijiet li aħna namlu f'lima qasma. Per eżempju, sa' naħra kellna thematic review fuq il-sigurazzjoni ta' vjaġġar. Dan kien qasam fej kien hemm qatt ta' pajjiżi li kien hemm kwistjonijiet għalihom fej kien hemm ċertu tħassib għal dak li huwa kommissjoni u ċar li riżultat tal-thematic review tagħna u li aħna minna s-suq xkien. Aħna naf li di taddiw il pricing hija xi ħaġa li illa titressaq iktar forsi fir-Renju Unit kif għattu intom u l-Irlanda ew ovvjament din ħadkun parti mill prioritizzazzjoni fl-aħħar snin. Jien mhux qed neskludi li ħajkonna analiżi fuq livell tal-Unjoni, iżda hemm kwistjonijiet oħrajn li jiena semmejt bħal pereżempju l bej tal-life insurance u l-ipoteki u eh, dawk li għandhom xaqsmu kol mill-trasparenza eh, tal-unit link emme u l-add-ons, inxun addons add-ons li huma eh, mibjuwa ma' esperti oħrajn, prodotti oħrajn. Ġifiri dawn nbijaw u kol mal-bqiet tal-Europa jġu niprioritizzaw fuq it-tip dan it-tip ta' analizi pan-Ewropew. Imma u ovvju illi xaħġa tal- Dil il-pricing qed noqogħdu sebajni għalih huwa din qegħdin eh, nikkolaboraw mal-awtoritajiet nazzjonali wkoll. Sur kampa iva fuq tal-MPLs jiena kifet. Aħna mm, kif edna l-azzjoni li tieħdet livell tal-MPLs mhix ma toċ għal ġurisdizzjonijiet kollha imma l-mod kif isir naqis huwa differenti skont ġurisdizzjoni ċifiri għandek ċertu kazijiet, għandek kumpanija tal-ġestjoni tal-assi li ximdaqiet huwa promoss mill-istat, jew xim mill-istat, u dan ifisser li hemm ħafna drabi transmissjoni kbira ta' NPLs fis-settur bankarju fl-ekonomija daqqiet ikunu mbijaw daqqiet jiġu eżekutati u minnajr garanzija, jiġifiri hemm approċċi differenti u diskonti ġurisdizzjoni biex nidilkom id-dritt issa. Il-kustjoni li jintom semmejtu fuq l-SMEs u individwi hija skont il skont minn fejn isir għax skont il-regoli tal-pajjiż differenti tal-Unjoni u aħna għandna mhux hija biss kwistjoni tal-protezzjoni tal-Unjoni u ċertu ġurisdizzjonijiet aħna nkunu identifikajna xi postijiet li inti għandek problemi kbar li wieħed jemel tajjeb fuq il-garanzija ta' NPL kontra debitur. U di ħagġa ħaġa li aħna qegħdin eżaminaw għanna informazzjoni dettaljata ħafna biex naraw kif ħassir l ezekuzzjoni ta' dawn l-NPLs. U allura aħna rridu naraw kif ħataħdem di dan jimxi skont il- eżekuzzjoni ta' dawn l-MPS mill-banek, jekk ux per eżempju ħajsiru minn pajis, minn parti terza li ikun qed jaħdem il-barra mill-mandat tagħna u ma jkollna ebda kontroll fuqhom. E, ovvjament ħajprovaw niksbu iktar informazzjoni biex ikunu iktar komdi biex imħuġbukom f'dan ir-rigward. Grazzi ta' sew, Iva fil-fatt aħna 10 minuti, fadlinna 10 minuti. U ħames minnis jidjemlu mistoqsija ġifrek jaġobkom zomu fil-qosor. Nikojori għal-EPP. Thank you, Madam Chair. Um, with your permission, I will use my mother tongue Hungarian. Kampa elnök úrhoz szeretném intézni a kérdést két... Mela, Andi, mi jien. L-sur Kampa. Fani provanzon fel fil-qosor. L-ewel net. Aħna, ħarisna l-ekonomija b'dawn l-aħħar snin, krem tkabbir, il Għat, nizel, il-banna kienu sejġin sew, imma fl-istess waqt. Kurat naraw li fiduċa tan nis tan is-settur għadu mhux saħtu ħafna. U n-nisser ta' jħossu li inqas banek illi eh, tjaddu mistress test, mhux qed jgħaddu mistress test milli suppost Eh, fil-fatt konna batna dokumenti lil dan il-komitat. Kanna informazzjoni per esempio fuq id-Deutsche Bank li l-valur komerċjali tiegħu ħafna inqas milli l-valur nominali tiegħu. Allura nixtieq inkunu nafu. Għalfej? Għalfej il-pubbliku mhux lest illi jemmen illi l-banek sejrin tajjeb. Tieni mistoqsija, il-cryptocurrencies Jiena nixtieq hawnhekk nitkellem fuq l-approċċ tal-banek hawnhekk dan ir-rigward għaliex dunja biċċa ta' ras għaliex imbanek jistifu ħafna klijenti hawnhekk għabadan. Jien pereżempju bort nħallas il-bank milux għalu li le ma tistax tista' biss tuża Revolut. U ta' sew skantajt. U staġibt Inti l-messaċ jek l-banek xinuma, li bi li bi, kif ħaj jelbu għadi? Għanna problema tal-ħasil tal-flus, tal-terrorizmu, problemi kem trid, imma l-cryptocurrencies u koll huma problematiċi. Il-banek kif ser jagħmlu biex ma jitilfux il-kull klienti tagħhom. Iva, għandek raġun. 100% meta tgħid illi il-perċezzjoni tal-investitur il perċezzjoni tal investitur fuq l-evalwazzjoni tal-banek mhix waħda tajba. U l valur tas-swieq eh, huwa mm, meta dak tal-valur nominali huwa aktar baxx, ġifieri mistoqsija hija il għaliex. Eh, taħt eh, ovvjament ta' mistoqsijiet potenzjali jiena nippruvajt nisaf xuħud fil-preżentazzjoni tiegħi imma s-suq tal-ambjent ġifiri mhux biżejjed mhux biżejjed kabbix sostenibri, f'ħafna postijiet fl-Unjoni, nuqqas ta' kapaċità tal-banek illi il-tkabbiru tħul tagħhom iqablu għamal l-ispejjeż, jiġifieri il-ratio eh, tal- eh, tal-ispejjeż meta mqabbla ma tħul mhumiex l-istess kif qed inti wkoll fit-tieni mistoqsija tiegħek. Is-sfida ta' teknoloġija u prodotti alternattivi ġodda huma huwa kbira s-settur bankarju huwa kbir f'termi ta' investiment u il-bżonn li wieħed ikun konformi ma' teknoloġija li għandaw qoddima u kol f'termini tal eh, li kunem eh, persuni jew jew entitajiet li jużaw mezzi oħra taħlas pal medna tal-Revolut. Sistemi taħlas jġodda li hija kompetizzjoni illi naqset naqset il-marġini ta' kompetizzjoni ta' dħul. Iġviri iva, il-kompetizzjoni hemm qiegħda. Aħna bħala regolaturi aħna mħasba minħabba li għandna mandat ta' stabilta' finanzjarja u aħna rridu naraw li settur bankarju għandu model sostenibbli fuq żmien twil u dawn l-istress test rew illi hemm dan il- balance sheet fejn il-banek huma b'saħħithom iktar għandhom as kapital in NPLs imma mbagħad f'termini ta' lieħ Eh, din koll, dan il-din il-parti hija dajfa. U dun saħħuha, il-banek li jorka bħħorġu minna imma dana jiswa l-flejjes, jridu jiristrutturaw. Jridu jaraw illi l-iktar b'saħħithom jirnexxu u min minu mhux tajjeb biżejjed eh, joħroġ mis-suq U aħna pala regolaturi wkoll rridu nkunu konxi tal-fatt e kif nimxu l qudiem mod partikolari fil-proċess ta' innovazzjoni teknoloġika, aħna nkunu neutrali teknoloġikament. Irridu nkunu neutrali ta' teknoloġija li tidħol fis-suq ġala darba dan jagħmel tajjeb għal ċertu kriterju pereżempju it-trasportazzjoni eh, eh, eh, tal-konsumatur, il-interazzjonijiet tal-konsumatur Imma aħna ġenerali kunu neutrali u koll mal-atturi. Eh, aħna ma nfux ġidu n-proteġu l-banek u mux l-dawk il-non-banek, inti tajt li mux banek, għaxċorta u ma mux tajja pa' soċieta u ma jistawx n-proteġu banek xert metam qabla maħrajn, ah, għandek jew banek ġodda u banek gbar, dini dini sfida li aħna għanna, grazzi. Thank you. Grazzi, issa Pedro Marquez mill-SND. Grazzi, Signora President. Għan għan itkellem bil-Portugiż l-Sur Bernardino direttament. Sur President, mela dwar l-attività tiegħek bħala President tal-Jopa. Palma et fl-intervent tiegħek u vera li dan huwa ambjent ta' riskju fl-attività palmant għal, palma għal minn eh, min kienaw qablek. Nitkellmu anka fuq il-pensjoni tal-assigurazzjoni, ġifiri li huma eh, l-azzjonijiet konkreti li inti tista' tiddefinixxi biex inkunu fi klima ta' riskju baxx fit qasam u nifacċaw aħjar l-isfida ta' relativita u imbagħad bħala supervizur flimkien ma' l-oħrajn dwar riski sistemiċi għandi din il-mistoqsija bħalma tara l-evalwazzjoni u l-evoluzzjoni tar-riskju ta' settur finanzjarju minnu qas tal-twetti tal-Unjoni Ekonomika u Finanzjarja u jew l-Unjoni tal-Kapitali ħafna mill-istituzzjonijiet tkellmu propju dwar dan u jiena nixtieq nkun naf inti kif taħsibha. Issa shadow bank jekk ma nitkellmu dwar il- shadow banking zdiet ħafna f'dawn l-aħħar snin u mistoqsija tiegħi hija din aħna qegħdin irregolamentaw b'mod adegwat l-attività ta' shadow banking biex nikkonfermaw ehm, is-settur bankarju għad ħafna x'namlu. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija huwa dejjem eh, pjaċir li nisma' l-Portugiż mħan wieġeb l-Ingliż. Mela dwar l-ewwel mistoqsija anka lilin għaliex bħalissa hemm ħafna punti negattivi u dan ovvjament huwa ta' tħassib għal l-assigurazzjonijiet u l-pensjonijiet. Dan għaliex huwa il-mudell ta' negozju li Eh, speċifikament eh, għal pensjonijiet u l-assigurazzjonijiet u għadan model ta' business li eh, jitpoġġa dubju fuq u aħna għadna numru ta' miżuri li konna qed nibdew bihom li nassiguraw li konna reġim speċifiku bħal solvenza tnej li jantiċipa u li segwi l-evalwazzjoni tas-suq u b'dan il-mod jagħti kemm l kumpaniji superviżuri ftejim ħafna aħjar ta' x'inhuma l-implikazzjonijiet tal-tibdil u l-varjabbli fis-suq, speċjalment ta' dawk li huma rati ta' interess. Għalhekk issa għandna reġim solvenza tnej li iwieġeb mod ċar b'ħafna iżjed qrib għal dawn is-sfidi li jeżistu f'ambjent ta' rati ta' interess baxxi. U dan urina wkoll li l-miżuri li l ewropa offset eh, fuqhom xi ftit sinilu sabiex nassiguraw li l-assiguraturi adattaw il-modell ta' negozju tagħhom mal-modell ta' negozju l-ġdid. Jimprezzaw eh, mod aħjar il-garanziji li jpoġġu fis-suq dawn kienu elementi importanti ħafna imma ħaġa oħra li hija importanti huwa li tassigura li tibni sew bil-portafolli li diġà jeżistu għaliex dawk il-portafolli e, jirrappreżentaw ovvjament obbligi lejn il-konsumaturi Ewropej. Għalhekk dak li aħna għamilna bis-solvenza tnej huwa li assigurajna li jkun hemm perjodu ta' tranzizjoni ma mhux b'xej perjodu fejn dawk li assiguraw jwaslu biex jollu il-kapital imma b'monitoraġġ mill-qrib mis-superviżuri kif qed iseħħ fil-fatt, kif ukoll sabiex dawn il-kumpaniji ovvjament ħajkollhom bżonn jassiguraw li l-politika ta' dividend pereżempju tiġi mitqiesa u tqis il-bżonn li inoħolqu il-kapital tul is-snin, ġifieri din hija xi ħaġa li hija wkoll importanti ħafna u aħna nkunu qegħdin narawha għabbażi eh, kostanti. Issa xista jsir iżjed Żewġ punti importanti immens l ewwel net l-stress test, so jina rrid ngħid li pereżempju aħna inna namlu kull sentej stress test fuq il-pensjonijiet u settur tal-assigurazzjonijiet u kultant ġejna ikkritikati mill-industrija li ċertu mill-prezunzjonijiet tagħna fuq ir-rati ta' eh, interessi tagħna kienu irrealistiċi ma naħseb ir-realtà u rritna li kellna raġun għalix kultant meta aħna għamilna stress test test fil-ambjent ta' razzi ta' interess baxx fuq medda twila ta' żmien nista' ngħidilkom li issa ir-realtà diġà marret li lin minn dak li kalkulajna aħna għalhekk intajb ħafna li konna din il-perċezzjoni u dawn iċ-ċifri ċari mhux biss mill-perspettiva ta' supervizjoni manka minn ħadd tal-kumpaniji biex nantiċipaw il-bżonn li nżidu s-sostenibilità ta' dan it-tip ta' negozju. Imma xtaqt inqajjem punt wieħed li jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti fuqu għaliex is-sitwazzjoni kurrenti ta' ambjent ta' rati ta' interess baxxi e, wassal għal bidla fil-modelli ta' interess ħafna inqas e, garanziji motija fil-settur anke jekk aħna xed nitfukaw fuq il-pensjonijiet jew inkella e, l-assigurazzjonijiet. U dan joħloq kwistjonijiet oħra, frankament Għaliex jekk inti kollok dan it-tip ta' prodotti, il-konsumaturi jrid ikollhom ċertu għażliet fuq l-investimenti li jkunu qegħdin jagħmlu. U ħafna drabi m'għandhomx il-kapaċità li jagħmlu dawk il-deċiżjonijiet Għalhekk din hija waħda mill-attivitajiet li aħna qegħdin inqisu mill-qrib bħalissa ġifieri rridu nsegwu dawn it-tip ta' prodotti mill-qrib anka minn perspettiva ta' kondotta ta' supervizjoni tal-negozju għaliex huwa importanti li supervizjoni tajba u ġestjoni tittieħed biex nipermettu wkoll Ehm, din tip ta' supervizjoni meta dan il-prodott huwa friskju għal konsumaturi. Issa malar malar fuq il-riskju sistemiku għawek nista' nagħtik l-opinjoni personali tiegħi jina naħseb li ċertament iva għandna bżonn kompletaw l-Unjoni Bankarja u rriti konna il-kuraġġ fuq livell bankarju li meta jkonna e, prodotti Ewropej li eh, namlu supervizjoni fuq livell Ewropew. Dan ma kienx possibbli mal-BEP din kienet il-proposta mill-Kummissjoni ġiet appoġġata mill-Parlament imma sfortunatament il-Kunsill ma qabilx. Għalhekk dan huwa element li rridu propju inresqu għad-diskussjonijiet Ewropej. Grazzi ħafna, issa Molly Scott Cato mill-Partit ta' ħodor Grazzi ħafna. Signora President, jien għandi mistoqsija sur Majur. Jħan saqsik fuq il-kwistjoni ta' sostenibilità u swieq kapitali fil-konsiderazzjonijiet tal-suq tal-rati tal-kreditu tal-2019 inti għatni mux possibli li regolament tas CRA narranġawa biex E, nikonsidraw il-karatteristiċi ta' sostenibilità u jina dispiċini najt li rajnija bħala dizappuntanti għas CRAs għandhom ruol tant importanti u għalek f'Ġunju tal-2018 il-Parlament talab li esma jkollha mandat sabiex titlob li CRAs inkorporaw il-riski ta' ta' sostenibilità fil metodologija tagħhom. Għalek, jekk dawn mhumiex possibilità għalikom, li ma tip ta' mekkanizmi ta' sostenibilità li għandhom kopertura wisa bħal dawk tal-kreditu rating, credit ratings, eh, x'suppost nagħmlu f'dawn il-każijiet u fuq nota aktar ġenerali inti kemm taħseb li huma lesti is-swieq kapitali li jindirizzaw dawn ix-xokkijiet li huma diffiċli wieħed ibassarhom meta isiru dejjem aktar probabbli. Mela, grazzi ħafna, grazzi għal din il-mistoqsija, forsi nistaw nibdew l-ewwel bl-aħħar punt u il-bżon li naħdmu fuq il-kwistjonijiet ta' sostenibilità minn perspettiva ta' suq kapitali, ovvjament dan sabiex meta jkun hemm xi informazzjoni fuq inxwer jew xi kumpanija sabiex l-effett potenzjali fuq tal-ambjent fuq dak il-xwer e jiġi affettwata dik li hija l-informazzjoni finanzjarja ma anka ir-ratings waħna aktar kmini din is-sena indikajna li meta ikunem il-fatturi ta' sostenibilità li għandhom ruol importanti fil-rating u din hija xi ħaġa li trid tiġi iċċarata u rridu namlu għacċara l-investitur imma fil-fat medniex li r-ratings kollha irridu jitlu fi kwistjonijiet ta' sostenibilità għaliex hemm xi kumpaniji xi issuers fejn din mi ħaġa li konsidrawa meta jagħmlu ir-rating apparti minn dan ovvjament m'hemmx biss l-effetta l-ambjent fuq l-issuers fuq il-kumpaniji imma hemm il-kumpaniji l-effett liħor fejn il-kumpaniji qegħdin jaffettwaw l-ambjent qed naraw iżjed investituri li jixtiequ informazzjoni fuq x'inhu l-impatt fuq l-issuer tiegħi fuq l-ambjent għax apparti Eh, l-evalwazzjoni ta' l-impatt fuq il-profitabilità ta' xjamlu fil-valur tal-investiment mhux ħajjifmu x'inhuwa l-impatt ta' dak li xwar u dik il-kumpanija fuq l-ambjent. Għalhekk huwa importanti li nqisu dan aktar il-qoddim. Għana appoġġajna bisħiħ li ħidma li saret aktar kmini din is-sena meta tajna parir l kummissjoni fuq kif il-fondi u l-kumpaniji ta' investiment irridu jikkonsidraw l-impatt meta jagħtu parir li klijenti tagħhom fejn aħna edna fil-fatt li ma jemx sens li nitħlu għal informazzjoni ta' sostenibilità fir-ratings Ġirridu għajmu l-punt li il-credit ratings għandhom xjaqsmu mal credit worthiness u mumiex fuq l-impatt ta' dak li xwer fuq l-ambjent. U għalek ir-raġuni għalfej maħniex qed nimxu d hemmhekk huwa għaliex ir-ratings kif huma ikkonsidrati fil-regolament tal-rating tal-kreditu hija li wieħed jevalwa kemm fil-fatt huma tajbin u hemmhekk ir irrilevanza. Grazzi ħafna, issa l-aħħar kellim Gunnar Beck minn ID. Grazzi ħafna, Signor President. Jina għandi mistoqsija għassur kampa. Għan nitkellem bil-Ġermanis. F'dan l-aħħar tliet snin, il-50% ta' l-iżjed banek eh, dajfa mit-tieni semestru tal-2019 ma setawx iżidu il-likwidità tagħhom. Jew solvenza tagħhom għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din eh, għandi fil fatlet tliet mistoqsijiet. Jew mistoqsija waħda maqsuma fit-tlieta, inti temmen li l-IBA Eh, u l-istatistika tal-IBA qed juru li il-rekwiziti tal-kapital tal-Unjoni Ewropea u l-minimalizzazzjoni tal-riskju tal-Unjoni Ewropea fallit fid-dawl tal-fatt li s-solvibilità tal-banek l-aktar dajfa ma tibiċ il-banek ikbar u ma inqas solventi minn dawk iżar għalek dan huwa riskju sistemiku u minkejja Basel tlieta u minkejja kejja ir-rekwiżiti ta' kapital tal-Unjoni Ewropea eh, xorta waħda huma dajfa. It-tieni net skont il-banek il-rati ta' interess negattivi waslu eh, għal eh, situazzjoni għar għal dik li hija solvenza. Inti x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq il-politika tal-isibil tal-kapaċità tal-banek li ħalsu t-tielet il-rati ta' interess negattivi waslu għal spejjeż diretti għal banek. Għaliex irid ikollhom riservi fl-ECB. Kif ukoll l-spejjeż indiretti mill-margin squeeze. Kif ukoll il-rati ta' interess differenti għal bank privati ma' kontra liġi għalek, inti taħseb li dawn ir-restrizzjonijiet jistaw jgħinu għal fluss fil-swiq finanzjarji? Grazzi. Sur Kampa, grazzi ħafna dawn mistoqsijiet. Mela, dwar l-ewwel aspett, il-kumment eh, inizjali tija, il-kapitalizzazzjoni tal-banek Ewropej mod ġenerali żdiedu imma dispersjoni naqset. Għalek f'dan is-sens aħna naħsbu li sar sforz fuq il-kapitalizzazzjoni tal-banek u il-livelli kurrenti tal-kapital huma skont ir-regoli huma adegwati anka għal dawk li huma l-stress tests li għamilna s-sena l-oħra eh, memx mm, bżonnijiet kapitali sinifikanti. Imma fuq iż-żewġ punti l-oħra li jena naħseb li huma importanti hija il-perspettiva tal-profitabilità tal-settur bankarju ma tantx hija promettenti. U din hija sitwazzjoni fejn qed nitkellmu fuq l-interess net tal-banek huwa ta' sfida u fl-istess ħin il-banek urew li għandhom diffikultà biex jirranġaw il-bażi tal-ispejjeż tagħhom. Ovvjament l-outlook ta' dħul huwa kumpensat anka minn ċiklu li wassal għal dispożizzjonijiet aktar baxxi u tħassib tagħna huwa issa li jista' jkun hemm li l-ekonomija eh, tonqos għalkemm jiżdiedu il-non-performing eh, loans u dan jista' jpoġġi aktar pressjoni u l-aspett l rati ta' interess negattivi u kif dawn jitqasmu f'parti differenti tal-balance sheet tal-banek, mod partikolari naħseb il-kwistjoni ta' depositi anka għal dawk li huma lassi. Aħna palissa namlu evalwazzjoni tal-IBA ta' xinu marrati ta' rekwiziti legali u jista' jkunem eh, frontieri impoġġija fuq l-rati ta' interess għax dawn jivarjaw minn pajjiż għal ieħor u din tista' tkun ta' sfida għal banek biex dawn jimxu l-qudiem forsi le, imma jista' jkun hemm potenzjalment ukoll sfida jekk ikun hemm restrizzjoni, jista' jkun hemm reazzjoni f'direzzjoni oħra. Per eżempju, għal dawk li huma il-miżati għal servizzi u nkella għal aspetti oħra ta' protezzjoni ta' konsumaturi. Grazzi. Ok, thank you. Uh, so I... Grazzi. Mela, nixtieq nirringrazzja l-Sur Bernardino, Sur Kampa, Sur Major għal tweġibit tagħhom għal mistoqsijiet nixtieq nirringrazzja il-membri għall iskambju ta' opinjonijiet li huwa dejjem interessanti ħafna aħna nisperaw li ħankomplu nafsu fuq din il-kooperazzjoni fil-ġejjieni u issa ngħaddi l-kelma sur Gozimano. Thank you. Uh, we will now go on for uh, items 7 and 8 on your agenda. Issa ħanaddu għal punti 7 u 8 fuq l-agenda ta'kom. Jekk joġobkom dawk li qegħdin joħorġu mill-kamra għamlu dan kemm jista' jkun malajr u l-oħrajn li ħajħdu postom ħudu postkom kemm jista' jkun malajr.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 Missir Njura Pereira, digitalizzazzjoni qed taffettwa il-tkabbir, il-konsumaturi, l-innovazzjoni, dan huma affarijiet illi jaffettwawna kuljum u fis-servizzi differenti. Il-kummerċ fuq l-internet qed jiżdied madwar id-dinja b'mod speċifiku fl-Ewropa fl-2018 69 fil-mija ta' l-utenti eh, Ewropej xtraw minn fuq l-internet anke minn pajjiżi mhux Ewropej. Għalhekk aħna importanti li nħarsu lejn dan l-aspett digitali anke bħala għodda sabiex aħna eh, nixprunaw l-ekonomija tagħna. Hemm bżonn leġiżlazzjoni illi tirregola ma mhux tagħmel prevenzjoni ta' ambjent kompetittiv għan negozju fuq l-internet. Dan kollu jolbot ma' sfidi u anke ostakli il-frodi tal-VAT infatti hija waħda minn dawn l-isfidi. Waħda mill-miri tal dan ir-rapport huwa li jkollna approċċ Ewropew illi anka ħeġiġna nikkoperaw iktar flimkien. Sfortunatament, eh, ir-rapporter ma setax tkun mana illum u iktar il-qoddim nixtieq li jkollna il-dibattitu ta' għada, però jidher li dan ma kienx possibbli. Skużawni tal-nuqqas tiegħi illum. U sa jkun anka l-interventi tal-Shadow Reporters u għandhom jinformawni wkoll fuq l-interventi tagħhom fil-ġranet illi ġejjin. Kif tafu, din hija proċedura ta' konsultazzjoni fuq dawn iż-żewġ rapporti. jidher illi l-Kunsill risaq lejn konsens fuq dan, però huwa essenzjali li aħna nisħu illi l-Parlament għandu pożizzjoni ċara kontra l frodi tal-VAT fil-kummerċ fuq l-internet u il-frodi sofistikata għanda bżon risposta sofistikata mill-leġislaturi. Għalek jiena inħoss illi minħabba kemm importanti dan is suġġett illi konna proċedura simplifikata u anka e, nużaw din il-proċedura minn flok. B'dan il-mod inkunu nistaw nissimaw l-entitajiet politiċi kollha e, u l-kontribut tagħhom dan ir-rapport sa jpoġġi wkoll dan is-suġġett fuq l-aġenda tal-plenarja. U b'dan il-mod għandna l-opportunità wkoll illi nifukaw fuq il-prioritajiet tagħna din id-diskussjoni konġunta torbot ma' proposta ta' direttiva ta' regolament fil-qasam ta' direttiva qegħdin noħol u obbligazzjoni għal fornituri ta' servizzi sabiex jkollhom informazzjoni dettaljata fuq it-tranzazzjonijiet, mod partikolari il-tranzazzjonijiet eh, transkonfinali għal regolament edin innedu in il-SESOP li hija mezz ta' informazzjoni ġdid mezz ta' kooperazzjoni bejn l-istati membri illi jiġbru il-records u informazzjoni eh, minnaħa tal-fornituri tal-pagamenti. U b'dan il-mod ikun hemm sistema ċentralizzata sabiex issir verifikazzjoni tal-data sabiex niżguraw illi nimxu l-qudiem fil-ġlieta tagħna kontra il-frodi tal-VAT. il frodi tal vat frodi ta' dan it-tip tammonta għal madwar 5 biljun euro fis-sena. U dan huwa parti wkoll minn problema ikbar tal-distak ta' VAT li rajna anka fl-2017 li ammontat għal 137 biljun euro. Dan huwa x-xenarju li għandna qudiemna U għalhekk hemm bżonn li jkollna risposti f'waqthom nittamaw li nkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni din is-sena. Jiena fl-abbozz ta' rapport tiegħi eh, tkellimt fuq affarijiet li l-Kunsill għandu bżonn jifoka fuqhom bħal pereżempju digitalizzazzjoni. Huwa importanti illi il-proċessi digitali jersqu lejn sistema digitali fuq il-VAT u koll l-amministrazzjoni tal-taxxa nazzjonali bej pajjiż wieħed ukoll jdu jikkoperaw aħjar. Il-dialogu għandu jsir realtà u għandu u koll bħala għandu jitqis ukoll bħala benchmark għal sistemi simili. Hemm bżonn ta' azzjoni konkreta Eh, biex ikon ambjent iktar iffukat fuq l-innovazzjoni, apparti minn hekk hemm bżonn ukoll illi jkun hemm ħarsien tal-data il-fisk tal-Unjoni Ewropea wkoll se jkollu rwol kruċjali fuq eh, dan anke biex jittisaħħaħ il-governanza. L-DPS u l-rwol eh, tiegħu hija importanti ħafna meta dan jorbot ma' informazzjoni sensittiva u personali u li jiffoka fuq il-ħarsien tal-konsumatur Umbat, is-simplifikazzjoni din għandha tkun ukoll opportunità sabiex nissimplifikaw proċessi illi hija xi ħaġa importanti ħafna fil-VAT. Kollegi, jiena ħerqana sabiex naħdem magħkom fuq dawn ir-rapporti ehm, linja wkoll mal-prioritajiet prinċipali tagħna. Għandna sfida u il-finalizzazzjoni tal- l-Unjoni eh, tagħna kif ukoll tal-Unjoni Kapitali u din il-politika fiskali hija pass importanti f'dan il-proċess u aħna għandna bħala parlament pożizzjoni ambizzjoni u fl-aħħar mill-aħħar dak li tistenna minna iċ-ċittadin. Grazzi ħafna is-sur Molnar għall-SND. Grazzi President. Aziz kollegi, mela l-ewwel qabel kollox nirringrazzja ir-rapporter tal-ħidma tagħha fuq dawn iż-żewġ files, strateġija Ewropea b'saħħitha u l-kooperazzjoni transnazzjonali huma affarijiet bżonn jużi fil-ġieda tagħna kontra eh, din il-frodi biex innaqsu wkoll dan il-distak tal-VAT fl-Unjoni Ewropea. Dan il-rapport jitkellem fuq il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni u jiena kontent li qed nara li uħut mill-idejat illi jissemew fid diskussjonijiet preċedenti huma koperti wkoll f'dan ir-rapport u għalhekk ma hemmx bżonn li aħna resqu emendi fuq dawn. Għalhekk fissem il-grupp tal-SND jiena nista' ngħid li aħna b'mod ġenerali nappoġġaw l-emendi tar-rapporter. Pero hemm żewġ kummenti li xtaqt nagħmel fuq l-ewwel file għal rekwiżiti ta' fornituri tal-servizzi ta' pagament. Ir-rapporter edha tipproponi posponiment ta' implementazzjoni ta' dawn ir-rekwiżiti xi ħaġa li ma tantx toġobna mbagħad fuq il-fajl illi illi miss fuq il-tisħiħ tal-kooperazzjoni amministrattiva fil-ġieda kontra il-frodi tal-VAT jiena nipproponi li jkun hemm referenza għal direttiva ta' kontra ħassil tal-flus tal-Unjoni Ewropea biex niżguraw illi l-informazzjoni li hemm bżonn eh, tingħadda wkoll lill-awtoritajiet kompetenti. Grazzi ħafna tal-ħattu nota ta' dawn is-suġġerimenti. Grazzi ħafna is-Sur Kovarik mir-Renew. Grazzi ħafna, President. Jiena nirringrazzja r-rapporter tal-ħidma eċċellenti tagħha, naħseb illi aħna nistgħu eh, nappoġġaw bisħiħ l-approċċ tagħha fuq dawn iż-żewġ files. U tajbin il-proposti li qiegħda tagħmel. Eh, punt importanti wkoll illi issemmew fin-noti li qara Sol Ferber U importanti illi nizguraw l leġizazzjoni tagħna hija aġġornata għal din l-era digitali li nkunu iktar moderni. U li dan kollu jkun adattat. Mhux biss għat-teknoloġija l-ġdida, imma anka għal mezzi il-ġodda li permezz tagħhom qed issir il-frodi fid-dinja online. U għalhekk din hija xi ħaġa li rridu nagħmlu supervizjoni tagħha ħin kollu u rridu niżguraw li naħdmu fuqu. Infatti dan il-punt fuq il-file tal-fornituri tas-servizz ta' pagament. Naħseb li hemm numru ta' punti li jiena xtaqt insemmi eh, marbutin l implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni u anka biex il-partijiet interessati jaċċettaw dawn l-affarijiet. Naħseb li tajjeb li nikjarifikaw illi il-regoli għal dawn il-fornituri għandhom japplikaw, jew kella japplikaw biss għal pagamenti online għaliex inkella qegħdin nirriskjaw illi konna kwistjonijiet ta' nuqqas ta' konformità u importanti wkoll li niżguraw illi aħna mhux qegħdin noħolqu piżijiet żejda fuq dawn il-fornituri. U għalhekk għandu jkun hemm eh, miżuri illi jgħinu navitaw rapportaġġ doppju apparti minn hekk tajjeb illi nesploraw il-possibilità ta' batch reporting u mhux eh, rapportaġġ transazzjoni tranzazzjoni. -tranzazzjoni u naħseb li din hija sistema iktar effiċjenti u toħloq inqas eh, pis għal negozji. Għanna jista' jkun li aħna nresqu Eh, emendi anka marbutin ma dawn il-punti li qiegħed insemmi u ħerqanin biex nikkoperaw mal-rapporter kif ukoll ma' shadow rapporters fuq dawn iż-żewġ files. Grazzi ħafna is-Sinjura Scott Cato mill-Partit tal-Ħodor, grazzi ħafna sur President. Jiena ukoll nirringrazzja Sinjura Pereira għal l-abbozz ta' rapport tagħha u ħerqana biex naħdem magħha fuq dawn il-files Aħna nafu illi l-frodi tal-vet fuq l-internet hija importanti ħafna it-telf fuq eh, kwistjonijiet transkonfinali hija ta' 5 biljuni kull sena skont eh, l-istima tal-Kummissjoni Ewropea. Hemm bżonn rieda min-naħa tal-kumpaniji sabiex jieħdu sem f'din il-ġlida u l hemm bżonn ta' miżuri iktar effettivi kontra il-frodi tal-vet fuq l-internet għalhekk qed nappoġġaw din il-proposta tal-Kummissjoni. Fuq is-suġġerimenti tar-rapporter nistgħu nappoġġaw li jkun hemm eh, iż-żamma ta' records għal tliet snin, però ma nafux kemm hi idea tajba li nagħmlu dew minn ta' sentejn għal l-implementazzjoni eh, ta' din il-proposta x'diġà tisir ħafna telf Eh, u din hija xi ħaġa li tħassibna u hemm bżonn li nindirizzawha malar kemm jista' jkun. U mbagħad fuq l-emendi tagħna eh, waħda li hija importanti għalina hija il-valutazzjoni ta' proposti leġislattivi ġodda u kif eh, kemm sar anzi irkupru Eh, finanzjarju ta' grazzi għall-odda ġdida li nkunu edin naddottaw. Ġifri l-emendi tagħna ħajmxu lejn din id-direzzjoni biex nkunu nistgħu anka nkejlu l-impatt ta' dawn il-proposti leġislattivi. Is-sur Jużika mill-ICR. Thank you for the floor. Grazzi ħafna tal-kelma. Il-leġizlazzjoni tal-VAT kien hemm bżonn li tiġi emendata sabiex tindirizza l-lakuni u jiena għalhekk nilqa dawn il-proposti. Però għandi xi riservi għal dawn il-proposti, per eżempju, eh, kummenti li saru anka Missur Kovarik skont il-Kommissjoni dan id-distak tal-VAT hija ta' 0.7 fil-mija f'ċerta stati membri u ir-rata f'pajjiżi oħrajn hija madwar 35 fil-mija. Ġifieri hemm bżonn li jkun hemm armonizzazzjoni tar-regolamenti u anka naraw kemm huma effettivi l-miżuri nazzjonali u anka jsir skambju ta' prassi tajba għalfejn uħud stati membri għandhom distak ta' VAT 50 darba ikbar minn membri oħrajn. Għalek, eh, il-mizuri jridu jkunu anka proporzjonali li ma jħolqux biżijiet zejda eh, fuq il-fornituri u il-benefiċċji tal-leġizlazzjoni eh, mandomx jiġu minati mill-burokrazija li tiġi imposta fuq il-negozji, jina ma nħoss illi dan huwa l-każ fil-proposta PSP, il-proposta tassumi b'mod ħażin illi il-PSP kollu il-detalji kollha fuq il-beneficjarju eh, aħari tal-pagament. Per eżempju, meta tħallas bil-kard, il-bank mhux dejjem ikun jaf lajben għal pajjiżi mhux Ewropej għaliex il-pajzi mux Ewropej laqas jużaw dan il-numru, għalek il-proposta għanda bżon informazzjoni mill-PSPs illi fl mill laħar jista' jkun ma tkunx disponibli għalihom piżijiet żejda jistgħu jħolqu żvantaġġ għal PSPs u jistgħu iwasslu għal miżati ta' transazzjoni iktar għoljin għal konsumaturi. U ma jfissirx li bil-fors tonqos il-frodi tal-VAT. L-informazzjoni li tinġabar għandha tkun biss għal informazzjoni li hija disponibbli b'mod faċli għal PSPs u li tista' tintuża fil-ġbir tal-VAT wieħed mill-mezzi ta' kif aħna naqsu il-burokrazija hija l-batch reporting kif diġa eh, issemma jekk l-approċ ġenerali ta' l-ekofin għandu jintlaħaq nar l-erba kif jider li huwa il-kas forsi huwa tard wis biex aħna naffetwaw din id-deċiżjoni, però dawn ir-riservi għat-test għandhom jiġu korporati fil-pożizzjoni tagħna għal kunsil Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi is-sur Shirdevan għal Gwe. Grazzi ħafna il-kollega tiegħi Sur Papadimulus talabni nippreżenta l-pożizzjonijiet tagħna fuq dan l-abbozz. Grazzi l-ewwel ħaġa lir rapporter talli ħadmet fuq dan ir-rapport, nirringrazzja wkoll is-Sur Ferber tal-kummenti u b'mod daqshekk vivaċi. Aħna naqblu illi hija problema kbira fl-Unjoni Ewropea il-frodi tal-VAT u dan għandu impatt fuq il-finanzi, għandu impatt fuq il-servizzi soċjali, dawk pubbliċi u anka fuq il-kontribwenti ta' taxxa. Il-numri, ċifri li tatna l-Kummissjoni huma ta' 137 biljun kull sena. Din hija xi ħaġa li rridu nagħmlu xi ħaġa dwarha. U il-mistoqsija għalina hija għalfejn ma ħdimniex biżżejjed fil-passat, ma kienx hemm rieda politika, ma kienx hemm biżżejjed riżorsi Aħna kontenti illi Iżu kulħadd qed jaqbel fuq din il-ħaġa illi rridu nindirizzaw il-frodi tal-VAT, per eżempju, permezz ta' iktar kooperazzjoni amministrattiva, skambju ta' data, ta' prassi tajba, kif ukoll teknoloġija ġdida illi tejna nintraċċaw eh, din it-tip ta' frodi aħna nossu illi hemm bżonn inkunu iktar ambizzjoni, nkunu iktar involuti bħala parlament biex naħdmu iktar favur it-trasparenza, l-aċċess għad-data. U meta nsemmi id-data, hemm id-data personali li tittiġi mħarsa ukoll. Irridu inħarsu lejn il kumpaniju u niżguraw li min għandu storja ta' eh, frodi tal-VAT jiġu sanzjonati u fissem is-sur Papadimopoulos Jiena nishti inħares u koll lejn il-sim ta' kompetenzi bejn l-istituzzjonijiet u diffiċli li l-Parlament ikollu rwol effettiv bħala kol-leġizlatur. Naħseb li f'punt jew ieħor hemm bżonn illi nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet ukoll u mhux neċessarjament abbażi ta' dawn il-żewġ rapporti aħna ħerqanin biex nikkoperaw flimkien fuq dawn iż-żewġ rapporti. Mannix eh, talbi tal kgdi infakkarkom illi l-skadenza l-emendi hija 11 ta' Novembru sa' 6 ta' filgħaxija u l-konsiderazzjoni tal-emendi u l-vot flikon sa' tkun eh, id-data ġifiri 2 ta' Deċembru u f'Deċembru sa' jkollna wkoll il-vot fil-plenarja. Dan huwa validu għaż-żewġ rapporti. Issa, punt 9 fuq l-aġenda ħanaddi l-kelma l-sur Teng għall-SND. Chair. Yes, uh, this directive amends the... Din id-direttiva ta' emenda id-direttiva tal-VAT u kif ukoll ta' sisa u biex jopera taħt kemm l-opera tal-NATO u tal-qafas tal-Unjoni Ewropea dak li huwa CFSP. Eh, CSDP propriament. U dana temmek biex eh, jwizen il-qawit ta' NATO li għedin jaħdmu l-barra mill-Istati Uniti biex jilimitaw il-trasferimenti fiskali li jisiru bej pajis u ieħor. Eh, Ġbi dawk l-qawit ehm, u dawk li għedin jirġivuhom. Eh, barra minnek il-del eskludu ċertu ehm, provvisti mill-VAT u prodotti ta' sista dinija din l-eżenzjoni limitata għal qawit tal-forzi armati u il- impjegati ta' ċivil meta jkun qegħdin jaħdmu sa' TSDP. Minħabba direttiva tal-viti ma jippermettix jkun hemm eżenzjonijiet li fal qawit tal-armata u li prekludi li jkun hemm xogħol dan ix-xogħol li jsir minn ċivil din hija restrizzjoni importanti għaliex dan ma jkoprix missjonijiet meta għandhom x'aqsma operazzjonijiet ta' ċivil u l-qas ta' tfittxew salvataġġ il-CSDP hija eżenzjoni taħt il-format ta' NATO u nħossu li dan jitpoġġa għandu jiġi segwitu jitpoġġa fil-direttivi relevanti il-Kunsil fil-fatt qabel fuq pożizzjoni komuni fejn dan il-Parlament Ewropew ma jidirx li jkun hemm xi nuqqas ta' qbil għal kontenut dan it-tekst u dura nissuġġerixxi li nagħmlu proċedura semplifikata. Fir-rapport tiegħi jiena nipprovdi żewġ rimendi minimi l-ewwel wara konsultazzjoni mal-kollegi tiegħi eh, fil-qasam nista nimbat stajt ċarrajt il-pilastri saw jaqaw ta' CSDP u nissuġġerix il-Komissjoni iżommu rekord tal-sforzi ta' defiċi ta' CSDP u mbagħad bar ħeġġeġ il-Komissjoni biex jagħmlu taħt premessa tminja biex jiċċaraw il-missjonijiet taħt CSDP mhumiex marbuta mal-sforzi ta' ma' sforzi ta' għajnuna u ta' eżenzjoni li tit tapplika hawnhekk ukoll Eh, l Sharon mill-IPP. Grazzi, eh, t-sur dal-xal, grazzi tal-kooperazzjoni eccellenti. Aħna nappoġġaw il-proposta fuq l-eżenzjoni issa dan ħaj wasal għal kondizjonijiet indaqs Naħseb li importanti ħafna jekk nimxu lejn l-ideja tal-CFSB um, tagħna in ġenerali. Grazzi. Is-sur Kovari Kemirinju. Um, um, uh, Grazzi. Grazzi il-rapporter u koll għalla bozza rapport għax li għamil. Naqbel bisħiħ lan li id-direttiva tal-VAT tiġi allinjata ma' trattamentu u l-spejjeż tas-sisa fil-qaffas ta' difiża tal-Unjoni u biex jiġi regolata ma' dak tan-NATO. Jekk kien naħna tassew rridu nkunu serji biex meta nerġu biex nibnu kapaċitajiet tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tad-difiża, mela aħna rridu nkunu nistgħu naċċertaw li jkun hemm kondizzjonijiet imdaqsam rigward. Naħseb li wkoll karatteristika importanti ħafna fil-politika tan NATO. Importanti biex naqsu pis amministrattiv. Kull tip ta' dewmien salba għal mobilità Ewropea importanti ħafna wkoll bħala kwestjoni hekk kif għandna taħt il CFSP. Aħna naqblu mal proċeduri li huma proposti għal dan il-fajl u ehm, Aħna rridu li nassu għal-pozizjoni komuni fil-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi, Zara Scott Cato. Grazzi, grazzi, Poltang, rapport tal-rapport kollaborattiv fuq dan il file u nappoġġaw il-proposta għal proċedura semplifikata għax memxej kontenzjus u kontroversjali fuq dan il file L-ħador, nħossu tajjeb li neżentaw l-operazzjoniet militari taħt il-CSDP mill-direttiva tal-VAT biex ikonna l-istess trattament tal-missinijiet tan-NATO u naħseb li dan ir-regolament nistgħu nappoġġaw l-emenda mill-kollegi tagħna ta' stede biex nidefinixxu aħjar x'inhuma dawn l-operazzjonijiet militari biex ikollna rekord tal-liema operazzjonijiet qed jibbenefikaw mill-eżenzjoni tal-VAT. Dan u l kommenti għaj kontroversja li ta' mawri dan jieġi adattatu l-aktar fis mill-Konsil u jieġi applikat mill-Istati membri mill-aktar fis. Mr. sur Jurzika mill-ICR. Ħanżom fil-qosor. Grazzi li rapporter għal xolu fl il-fajl kif is-sema diġa il-Konsil diġa adotta dan l-approċ ġenerali billi daħal l-opinjoni tal-IP dan ir ragward u aħna eh, jħassu ħaġa tajba li aħna ħanna adottaw din dan il-fajl permezz ta' proċedura semplifikata importanti li ninjaw il-trattament tal-VAT u ranġament tal ezenzjonijiet mis-sisa għal għawit ehm, tad-difiża tal-NATO ehm, eh, eh, tal-għawit tal-EU biex nalinjaw man NATO kemm jista' jkun u jiena nilqa rapport u ħaġa tajba li hemm rapport u eh, konsens wiesa fuq din il-proposta. Sur Shirvan. Gwi. Uh, grazzi tassew, grazzi għal dan il-rapport. Il-kollegi nasib xi jistaġbu meta ngħid li jien għandi pożizzjoni kompletament opposta hija pożizzjoni li ħaret lejha biktar kritika milli kien hemm sissa. Fuq il-politika ta' sikurtà u difiża komuni l ħolqien ta' għawat Ewropea ta' sikurtà u difiża in ġenerali. Il-fatt li aħna rridu noħolqu E, kjerezza bejn il-qawwiet militari u dawk tat tip ċivili mhix ħaġa ħażina, imma para prinċipju aħna ma naqblux malan ġenerali u allura din il-proċedura ma' proċeduri imħaffa ma toġobna xejn. Ġifiri, aħna ħan prezentaw emendi skott artiklu 52. Tajbwis mela dan ir-rapport nistgħu ngħidu li qed jiġi propost għal proċedura simplifikata, issa sakemm m'għandniex oġġezzjoni minħabba it-threshold il-limitu medju ta' huma l-komitati ta' ekoni li nużaw il-proċedura simplifikata bl-emendi ħas iġi approvata, jiġifieri għanna oġġezzjoni nitlob l-MPs illi għandhom dan il-proċedura simplifikata li manifestaw ruħhom ċiri il-limitu medju. Għal-daqstant, naddu għal-proċedura semplifikata jekk kif ġiet proposta. Iskadenza se tkun nhar il-ġimgħa ta' 15 Novembru. Għall-oġezzjonijiet tal-emendi li diġa għanna. Naddu għal punt numru 10 tal-Aġenda fuq il-Bank Ċentrali Ewropew, rapport annwali tal-2018. Nadi Asur Mavrides mill-SND. ma bilis mux qiegħed hawnhekk. Ekkonna niqfu nerġgħu lura 4 minuti oħra.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 just arrived with, a, from, with the airplane and it's not easy to Jiena kalla minn ġi minn ċipri, kan prova aeroplan ma jemx diretta. Mela, rapport tal-ICB għal-2018. Dan il-rapport jirrifletti il-rabta tal-parlament ma l li ju stabilit u sot huwa essenzjalment istrument ewlieni tagħna biex ngħidu kif naħsbuha inkluż kritika konstruttiva lejn il-politika tal-ECB biex inżommu istabilità tal-prezzijiet bħala effett dirett tal-eżoni eh, tal-ekonomiji ta' zona euro minħabba konverġenza għolja. U għalek, jiena ħriġtu nir rapport ta' dis-sena. Iż-żmien huwa importanti xogħol ewwel wieħed dan il-mandat leġislattiv u wara il-ħatra tal-President ġi tal-ECB. Hemm tentattiv illi t-tekst ikun bilanċat imma huwa utli billi nifukaw fuq dan li ġej il deċiżjonijiet ta' politika monetarja li tieħdu mill-ECB tal-2018 u l-impatt tagħhom fil-ekonomiji ta' zona euro u aspetti oħrajn marbuta mal-politika tal-ECB u l-mod kif għamexxu l-qudiem u l-kontabilità. Ma iktar speċifiku fuq il-politika monetarju deċiżjonijiet li tieħdu mill-ECB fl-2018 u l-impatt tagħhom fuq l-ekonomija taż-żona euro, aħna nilqaw ir-rwol tal-ECB fuq il-stabilità u il-Asset Purchase Programmer irrit jipprovdi, ikun provda liħ tajjeb l-ekonomija barra minnek il-banek il-tilf ġib bilanċat minn iktar self tal-banek u inqas spejjeż. Rada li huwa telf. U allura il kważi ir-rati ta' interessi kważi zero jew zero joffri li konsumaturi u min qed isellef pubbliċi u privati benefiċċju mm, minn eh, rankatura ekonomika aħjar u inqas pejjeż tas-self. U fl-istess ħin aħna għandna mistoqsija li wara rkupru ekonomiku qasir il-momentum ta' tkabbir ekonomiku u e, waqqal pass għal 1.4% tal-GDP għal 27 stat membru u allura nsemmu l ħtieġa biex il-politika monetarja tibqa akkomodanti għal ġejjini Mistaqsija oħra fir-rapport kienet dwar is-sejbiet tas sistemi tal-grupp tal-esperti fuq il- tkabbir baxx fil-pagi li jgħid li hemm problemi fil-kupru tas-suq u it-kabbir tal-pagi. Fl-2019 il-ċifra kienet 6.9% fl-Unjoni Ewropea u 7.4% fil żuna euro l-iktar rata baxxat mill-2008 iżda dan it-tnaqis il-qat ma ġiex rifless fit-kabbir tal-pagi fiżita eh, tal-pagi, aħna wkoll rridu nqisu l-Brexit, l-Unjoni mm, tas Suq Kapitali, il-cryptocurrencies, il-green bonds u x'kunsijiet oħrajn. U hawnhekk jiena nsemmi biss żewġ affarijiet importanti, waħda minnhom il-tlestija eh, bikrija tal-Unjoni eh, Bankarja bil-garanzija fuq id depositi u t tieni il-ftajim ta' Pariġi fuq il-bidla fil-klima fejn il-ECB huma marbuta għalija u għadan għandu jkun rifless fil-politiki tagħha bir-rispett tal-mandat u l-indipendenza tagħha. Tiegħu. Allura aħna nħossu illi Aħna rridu nagħmlu iktar biex intejbu l-CB u nisqu illi politika fiskali huwa importanti biex insaħħu l-impatt ta' politika monetarja u innaqsu l effetti potenzjali u rridu nsaħħu l rwol tal-euro, narfu l rwol tal-euro għandhom bil-kondizjonijiet tajbin bizzejiet. Laħarbon fuq l responsabilta fejn aħna nilqaw il- Eh, responsabilità li qed taħt Mario Draghi imma aħna wkoll ngħidu li aħna rridu iktar ikun hemm responsabilità minħabba l-President li ġej, Presidenza li ġejja. U aħna nitkellmu hawnhekk ukoll fuq in-nomina tal-membri tal-board u il-fatt li konna shortlisting li jkun hemm juri bilanċ bejn is-sessi aħna rridu feedback taqsis, kont it-taqsima r-riżoluzzjoni tal-Parlament għal rapport annwali tal-ECB u nitolbu l-ECB biex jikomplu l-impen tagħhom għal dik li hija responsabilta u li jkomplu jippubblikaw il-feedback tagħhom bil-miktub fuq rezoluzzjoni riżoluzzjoni tal-Parlament fuq ir-rapport annwali tal-ECB kull sena. Herqan għal diskussjoni li rendi frott fil-laqatana tal-lum anke fil-ġejjini kooperazzjoni kostruttiva ma' shadows fil-partijiet politiċi. Grazzi tal-attenzjoni. Signora Efren, mill-IPP. Grazzi, grazzi l-rapporter għal dan il- rapport eccellenti li tina bazi soda għal diskussjonijiet tal-ġejjeni tana, diskussjonijiet li għaddejjin ovvjament fi spiritu ta' dialogu miftu u ta' kooperazzjoni. L-għunet nishti infakkar li huwa indispensabli eh, ta' li, li dawn l-informazzjoni tkuq tal-rapport ikun biss marbut eh, mal-ECB Eh, mal-mandata li sibi u jina ħan neprezenta emendi dan ir-rigward irrid nisħaq eh, li eh, nkunu konċiżi fuq il-punti lenin li ħorlu jorbtu hawnhekk. Jinti qed tajjeb ovvja li l-indipendenza tal-ECB hija kruċjali għal kisba ta' stabilità tal-prezzijiet, il-sisħieħ tal-dimensjoni tal-euro kif cryptocurrencies Eh, u riski li ġibu maħom irriti jiġi stabilit eh, u irridu jkun hemm iktar komprensjoni naħa tal-esibit ta' xjamlu eh, fid-dawl tal-għajnej ta' ċittadini u anki ir-rwol tal-Bank Soċjali Ewropew biex insaħħu il-reżiljenza fuq livell ċibernetiku. Aħna għandna ħabis bisħieħ fir-rapport fil-komitat imma kif il-plenarja għaliex hija l-ewwel dokument li aħna ser nibatu lil Christine Lagarde fisem il-Parlament Ewropew għajna sepp li huwa essenzjali li l-President il-ġdid tal-ICB tista' taf xinu ma' rakkomandazzjonijiet tagħna u tqishom ħalli kollna bażi ta' dialogu tajba kostruttiva mal-Kumitat tagħna u magħha grazzi. Sur Karikano mir-Renew. Nixuq ringrazzjaw il-rapport għu għaxol tajjeb il-li sar il-rapport aħna ħirqana li naħdmu fuq għandi xie kumenti osra. Miras għed t-sir xol tajab ħafna. Fuq il akkwisti illi qegħdin jgħinu l-Unjoni Ewropea illi joħarġu mill krizi Naqblu u koll il, il bidliet qed isiru strutturali fi żona euro importanti biex nimlew il-lakuni li hemm b'dak li pereżempju iskema fuq id-depożiti fuq il qat u l-Unjoni Bankarja u kol igwedita u riżoluzzjoni fajt pal daw. Aħna u kol nħossu il u kruċjali illi il-politika eh, kruċjali jihdu rwol ikbar meta nitkellmu fuq il-politika monetarja u aħna kontenti illi kem Draghi kif ukoll Madam Lagarde e, pu, e, semmew dan il-punt. Ħaġa waħda biss. Fuq kejkin. Il-Bank Ċentrali jagħmel ħafna aktar fuq dak li huwa l-komunikazzjoni aħna rridu, aħna rajna li hemm politika monetarja illi mhux qed tkun popolari. Ħafna fil kellem populizmu f'dan ir-rigward fejn tirtu deċiżjonijiet qed jiġu attakkati minnajr ma dak li kun ma jifimx qed jattakka u allura bank ċentrali t-tejjeb il is f-termini ta' komunikazzjoni tal-aġenda u aħna rridu ngħinuha jasmu da kif jagħmlu il biġġa xoħlu xogħol il nħeġġeġ ir-rapporter illi jażbu fuq dawn il-kwistjonijiet. Ma speċjalment meta jisu kif l-aħħar deċiżjoni tal kunsilġi ġi meqjus f'ċertu stati membri Grazzi Sur Jakel Junas mill-ħodor, grazzi tassew, grazzi Sur Bogrida tal-rapport tijak. Jina kontent li jtawnek eżat fil-ħin biex nejċ naħseb jen jina minna tal-ħodor nappoġġa dak li qed fuq ta' Pariġi u ju it-talba tiegħek li nieħdu sem fir rekomendazzjonijiet eh, tan-network għal greening u eh, aħna nappoġġaw il-enfasi fuq il-, um, shortlisting li huwa li juri bilanċ bejn is-sessi u fuq is-shortlisting aħna irridu nejdu illi għanna bżon nsemmu iktar mill inti semmejt li dejja li sibija li titqis l-effetti kollaterali ta' dawn il-miżuri ta' politika kif issemmew f'rapporti ta' qabel u naħseb illi dawn ir-rapporti kienu iktar bilanċati fil-verità. Fost dawn l-effetti li nistaw nsemmu, ovvjament dan mhix lista siħa ma' mid-distribuzzjoni imma kienu ngwaljenzi li aħna rajna inti soċjodemokratiku wkoll Eh, inti dan ta' li dawn l-assi ta' prassijiet u marbuta ma' dan tajbin għal xi konsumaturi ba' ma' mux tajbin wiz investituri. In ġenerali, wieħed mill-effetti eh, li huma l-effetti kollaterali huwa minħabba il-return, il-pressjoni tal-return baxx ħaj spiċċa fidejn il-konsumatur dak il-pensjonijiet u investiment fuq is-saħħa wkoll assigurazzjoni tas-saħħa. Allura dawn il-miżuri jridu jittieħdu mhux biss mill-ECB banki anke mill-istituzzjonijiet oħra bħall-IMF, eh, bħal mm, bank għal mm, rizoluzzjoni internazzjonali, importanti daw l-affarijiet. Aħna nilqaw il-sejħa tal-ECB biex nablu monitoraċ ta' crypto assets Aħna għawnek rajna qabel ukoll fil-komitat dan mhumiex cryptocurrencies da veru jiena ħan proponi jemendi illi fro cryptocurrencies għandna insemmuhom crypto assets. U l autorita bankarja u oħrajn sistenijiet oħrajn diġà semmew dan semmew dal-isem. Aħna nħeġġu illi s-sibi naqdu maħna hawnhekk biex ikonna iktar opportunitajiet għal bank ċentrali għal dawn il-cryptocurrencies xi titsejħilhom għax u dan jista' jkollu ċertu implikazzjonijiet għal sistema bankarja. Eh, aħna nilqaw bħala idea ġdida eh, li sibi jisemma il-rapport eh, imma nipproponi li l-emenda illi bħala benchmark il-min qasi nitlob il feedback fuq l-użu ta' dawn din il-miżuri fil-ġejjieni barra minn hekk aħna nitolbu biex l-Unjoni Bankarja u l-estija tas-suq kapitali tiġi mħaffasa biex ikunu nistgħu insaħħu l-integrazzjoni finanzjarja u għabbażi tal- Mm, smieħ ta' sussuri toħra li ma sibx li għanna bżon nżommu bisma l mandat tal-ECB imma għu kontest iktar ġenerali rridu nkunu iktar ċerti minnom. Jħan emenda jina nitlob li kunem iktar arkitettura omogenja fl-Unjoni Ewropea permezz li għaparti ta' sistema finanzjari eh, importanti in ġenerali grazzi ta' sew. U jina nistana bil ħirqa biex nidiskuti x-xogħol ta' ġejn tal-ECB. Thank you, Mr. Beck. Grazzi ħafna, Isur Bekka l-ID. Grazzi ħafna. Għan t-kellem bil-Ġermanis. Ma nasibx ħad xie sorpriza li kum li tisimgħu li aħna ma tantx aħna kuntenti b'dan ir-rapport. Għax fil-fatt isu Istruzzjonijiet min-naħa tal-ECB suppost kien fuq il-mandat tal-ECB. Imma aħna ma naħsbux li huwa pożittiv eh, ħafna, ma marriċ nżom komaw, għalhekk ħanamel xi ftit kummenti fil-qosor. Dwar ċertu punti nixtieq bidlu. L-ewwel il-Green Bonds lekk imsejħa um, bonds favur l-ambjent jew green bonds. Fir-rapport miktub li dispjaċijom li 1% biss ta' dawn il-bonds huma green bonds. Mbagħad hemm referenza għal ftehim tal-klima ta' Pariġi. Imma l-obbligi mill-ftehim ta' Pariġi ċertament ma jaqgħux taħt il-mandat tal-ECB ġifiri li għandhom isibu b'mod stret ħafna f'artiklu 127 tat trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, definizzjoni sibu hemmhekk, li r-rol tal-ECB huwa primarjament għall-istabilità tal-prezzijiet Umbat hemm rwol subordinat għal dak li huma il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika għax inkella jispiċċa jindirizza kwalunkwe ħaġa oħra li għaxara ħafna mit-trattati għal dun ir-raġunijiet għalhekk id-definizzjoni ċara tal-mandat tal-ECB forsi minn tomx tkunu sorprizi li tisimaw li L-estensjoni l-oħra li hija motivata politikament li qed tiġi suġġerita f'dan l-abbozz tal-rapport ma nasibx li tkun sorpriża kom li tisimgħu li aħna xettiċi dwar dan jien qed nirferi b'mod partikolari l-ewwel qabel kollox għal kapaċità fiskali għal żona euro. Ġviri dak li fisser dan it-najt huwa kif nistgħu noħolqu budget ġdid taż-żona euro. U m'hemmx bażi għal dan fit-trattat laqqas. It-tieni net għandna riservi ewlenin għall e IDIS il-ħolqien ta' skema ta' depożitu komuni Ewropew. Aħna wkoll għek nirrifjutaw it-tentativ il-ġdid li noħolqu l-Eurobonds anke jekk dawn ħajjina taw isem differenti. U l-aħħar ma mhux l-inqas nixtieq nagħmel kumment li eh, hija impressjonanti li naraw sa fej il-partiti li suppost huma taxxelluk fil-Parlament Ewropew qegħdin ifaħru il-politiki ta' dragi ta' Wall Street. Anka jekk huma l-aktar ta' beneficju għal eh, sinjuri u il-klassi medja qed eh, tispiċċa mm, tinħaleb U meta nara dak li jgħidu l-PPE, għasirt nemmen dak li kunet jgħidu, ma mux ħanżom ma kaw serata kollha bil krim tijaj, għalek naħseb nistan għafaw. Grazzi ħafna, is-Sur Epping għalli sijar. Grazzi ħafna, Sur President. Jina ħanet tkellem fisem Johan van Oberfeld li huwa Shadow Rapporteur il shadow Rapporteur, Sir Overfeld, sfortunatament ma jistax ikun prezenti għal laqgħa tal-lum minħabba laqgħa ta' trialogu fuq il-budget tal-2020 li jrid ikun bil-fors preżenti għalih għaliex huwa il-President tal-Kumitat tal-Budget u qed jiskuża ruħu maħna tal-li ma setax jiġi. U tani lista ta' kummenti li rrid naqrom fuq la abbozz tas-sur Mavrides. Issa ħanifoka fuq ċertu punti ewlenin l-ewwel ned fuq l-indipendenza ta' l-ECB, is-Sur Van Holder Overfeld irid jenfasizza li huwa importanti imma din mhix ħaġa li għandha issir ħaġa politika, qed jgħid ukoll li il-budget eh, u dan irridu jmorru it fit. Situazzjoni fejn ikunem krizi dawn irridu jgħatu saħħa li xulxin mod reċiproku aħna maħniex qed insibu eh, f'sitwazzjoni fejn għandna bżonn ta' din il-konverġenza. Issa il-proposta ta' rapport tagħmel referenza pratikament għal grupp ta' esperti fuq iż-żieda tal-ispiża tax-xogħol u l-stipendji. U fil-fat, is-suq għandu bżon ta' flessibilità u innovazzjoni biex ikun kompetittiv għalhekk ma jaqbilx li jikkonsidra dawn il-fatturi b'mod negattiv. Apparti dan il-produttività medja jew it-tkabbir li nitkellmu fuqu eh, għandu l-orġini tiegħu fil-politika tal-BCE, ġifieri tal-kumpaniji li għandhom dejn kbir imma li grazzi għal eh, rati bassi baxxi tat-taxxa jistgħu waslu għal aktar produttività. U apparti dan hemm referenza għal kundizzjonijiet kollaterali differenti. Is-sistema irid isir imma biss meta se jkollna tnaqqis ċertu stati membri tal-NPLs, non-performing loans. Mm, peress li dan qed jagħmel referenza għal ġejjieni mhux il-passat. Minn barra dan għal dak li għandu x'jaqsam mal-politika ġejjena tal-monetarja, din mhux qed tiġi konsidrata b'mod kritiku mill-proposta tal-budget u fil-fatt eh, taqbes li l-raġunijiet ta' l-effetti negattivi kollaterali biex nagħlaq l-Onorevoli Van Overfeld tiddeċidi li fid-dawl ta' ċertu punti pozittivi rrit ikkonsidra il-rapport tal b e b'mod pozittiv u għalhekk ħajkun qed jippreżenta emendi għal dan il-għan. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Xirvan Melgue. Grazzi ħafna, Sur President. Jien qed nirrappreżenta shadow għawek li talabni li nati il-pozizjoni tagħna propju dwar dan Grezzi l-ewwel net li Kostas Mavrides għalla bozz tar-rapport li fih elementi nistgħu naqblu miegħu. E, Papa Dumolis talabni iżda li nqajjem xi punti addizzjonali fisem il-grupp tagħna, punti li aħna nemnu li huma importanti u li għandhom e, jiġu konsidrati l-ewwel net hemm bżonn li nkunsidraw il-fatt li għandna bżonn it-tkabbir u li rridu nelbu il-nuqqasijiet reġjonali ta' tkabbir irdu namlu aktar biex nimlew id-distak li hemm bejn ir-reġjuni differenti u iċ-ċentri ta' qatt irridu nżidu l-investiment pubbliku. Fl-istess ħin irid ikonna koeżjoni reġjonali u soċjali kif ukoll irid ikonna impjiegi ta' kwalità u dan irid isir fuq Eh, livell ta' Unjoni Ewropea jitfit mal ecb Issa dwar ir-rapport is-Sur Papadomulis sa talabni ngħid li rridu nenfasizzaw li Il-flessibilità li hija parti mill-patta tkabbiru stabilità jiex ħaġa rridu nżawha imma fl-istess ħin huwa essenzjali li il-pat ta' stabilità u tkabbir imur eh, kemm jista' jkun malajr eh, nbidluh ma' pat ġdid ta' impjiegi u r-rapport għandu jindika il-bżon ta' aktar stabilità, trasparenza, eh, kif ukoll jħossib l-indipendenza tal-ECB. Aħna ħankunu qegħdin nippreżentaw emenda dwar l-Ombudsman għalet dwar Lagardu Draghi u l-istħubija tagħhom fil-G30. U li din kienet ħaġa pożittiva minkejja dan il-pożizzjoni ċara min-naħa tal-ECB kif ukoll dik min-naħa tar-rapporter li għanna nimxu il-qoddim bil-skema ta' depozitu Ewropew sabiex niproteġu eh, dawk li fadlu, naħsbu li ħaġa tajba, naħsbu li ħaġa tajba ħafna l-Sinjura Lagard għalet li trid ikun hemm kontribuzzjoni attiva għal-klima u aħna nittamaw li iħa tkun qed tagħmel dan. Għalhekk grazzi ħafna għal dan l-abbozz tar-rapport aħna ħanippreżentaw l-emendi fil-ġranet li ġejjin. Grazzi. Grazzi, Sur Mafrides, għal kummenti ta' eh, eluq. Iva jina nishtiq nejt li jina smajt b'attenzjoni u jina qed nistana bil-ħarqa nara l-emendi ħalli nkunu nistgħu nibdew diskussjoni. Grazzi. Okay, so the Tajb mela l-iskadenza l-emendi hija 12 ta' Novembru fl senar. Issa għanna laqa miftuħa tal-koordinaturi mal-rappresentanti tal-Kongress Nazzjonali tal-ċina eh, fil-PHS 6B64. U jem miftuħa l-membri kolla. Issa fil-laqat li mis, aħna ħajkonna laqa tal-libe iġviri laqa konġunta tal-Ekonu Libe fil-ħamis, nar il-ħamis 7 ta' novembru bil-11 nofsija fuq il-ġidda kontra ħasil tal-flus kif ukoll għandna laqa li mista li kon li ħassir fin-nar it-tnejn 18 ta' novembru fit-3 ta' nofsinhar. Grazzi.